Thank you, Col. Thank you, colleagues, and uh, a particular. Aziz kollegi, nil-awkom għal um, dan ismiħ nil-għaw koll il-membri tal-Parlament Nazjonali. Qabel nibdew ismiħ interparlamentari Għanna punt wieħed għal MPs eh, tal-Kumitat Liber li kolna punt 5.1 il-prezentazzjoni ta' negozjati ta' trialogu għal direttiva tal-Parlament u l-Kunsil fil rigward tal-ġlieda kontra il-frodi eh, fl-interessi Ewropej u punt numru 5 il-prezentazzjoni tal-rapport tal-delegazzjoni mm, ad hoc tal-Lebanon mit satax sa' 20 ta' novembru se tkun taf pundisa u l-opinjoni dwar iċċaqliq migratorju kellu jiġi post post. Jekk mawx eh, modifikazzjonijiet, l-agenda hija adottata. Issa, eh, lingwi mm, sfatentament m'għandniex interpretazzjoni fil-Irlandis eh, l-Irlandi sil-Malti għada imma l lum huwa disponibli. L-approvazzjoni tal-minuti fis-16 ta' Marzu u 17 ta' Lulju jekk m'hawnx oġġezzjonijiet dawn il-minuti huma approvati. Eżist kollegi nilqawkom il-koll, il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u anke lil l-MPs għal dan il-Kumitat Interparlamentari bejn il-Parlament Ewropew u l parlament Nazzjonali fuq il-Europol u l-iskrutinju parlamentari fil-qafas tas sigurtà interna Ewropea. għost gost għaw kom għal dan il-Kumitat importanti il-membri tal-Parlament Ewropew huma konxi tal-fatt illi fiħdan il-Parlament stess għanna aġenda dwar is-sigurtà u l-Unjoni tas sigurtà Kellna il-ħatra tal-Kummissarju l-ġdid dwar is-sigurtà u għanna u kol involviment eh, mal-Europol, waħda mill-agenzi liktar li natwa importanza f'dan il-komitat. Nishtiqu nilqaw u kol l-Rob Wainwright li jgħatmana il-lum. Nihu għost li il lum ser niddiskutu x'valur miżjut ser tati ser kolla l-Unjoni Ewropea permezz ta' din l-Aġenda tas-Sigurtà kif nistgħu nibnuha u xi tfisser għal Parlamenti Nazzjonali. Aħna nixtiequ illi dan ikun dibattitu mux wieħed kozmetiku imma wieħed konkret għalhekk aħna nilqawkom f'dan il-Parlament. Qed nieħu gost ukoll li magħna għandna 46 membri tal-Parlamenti Nazzjonali li ġejjin minn 23 stat membru differenti u mill-pajjiż tal-Żona Ekonomika Ewropea u dan huwa anke juri l-interess tal-Parlament Nazzjonali fil-suġġett tas-sigurtà u l-irwol anke li għandu il-Europol. Eżis kollegi, nixtieq nibda billi naddu għall ewwel parti, l-ewwel sessjoni, ħankunu limitati ħafna bil-ħin u mid-diskussjonijiet li kellim għal kollegi ħafna minnkom jixtiequ jintervjenu. Għalhekk ħanibda mal-ewwel billi ngħaddi għall ewwel sessjoni tagħna fejn se nkunu qegħdin naraw x'inhu l-affarijiet, x'inhija l-Unjoni tas-Sigurtà, kif nistgħu nagħmluha realtà u x'inhu l-irwol tal-Europol f'din l-Unjoni tas-Sigurtà fir-rigward tal-kooperazzjoni operazzjonali, l-isim tal-informazzjoni u l-fiduċja. L-ewwel sessjoni tagħna se tkun dwar l-irwol tal-Europol qed nieħu gost li magħna għandna l-Kummissarju Julian King u d-Direttur tal-Europol Rob Wainwright. Qabel ma nagħtihom il-mikrofon nixtieq nfakkar il-kollegi li s-sessjonijiet ta' mistoqsijiet u tweġibiet illum ser ikunu organizzati b'formula komplikata ħafna. Imma taqtawx qalbkom dawn huwa il-mod li ħanaħdmu bih Iżda, jekk taħsbu li jekk ma l-kunx biex titkellmu għamlu għamlu sinjal din il-formula komplikata għal numri nazzjonali hija illi intom fuq waħda minn dawn il-cards turu li tixtiequ titkellmu dan aħna nagħmlu għax irridu niżguraw illi servizzi tagħna jkunu jafu li intom tixtiequ titkellmu jekk ma najtulkomx indikawna bidejkom. Suppost issa tkunu ta' tkunu tafu minn huma l-MPs, jekk le eh, mela għandna problema. Suppost eh, l-MPs jafu kif taħdem il-biċċa. Mela, permezz ta' dawn il-kart tistgħu turu jekk tixtiequx titkellmu matul id-dibattitu. Eżis kollegi, mela nibdew bid-dibattitu issa. Nixtieq infakkarkom ukoll li għandna tielet kellim Dominic Kreinborg li huwa l-President tal-Kumitat dwar l-Atti Kostituzzjonali, Leġislazzjoni u l-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Assembleja Nazzjonali Franċiża. Nilqgħu lilek ukoll Sur Reinborg għandna dawn it-tliet kelliema fl-ewwel sessjoni. Qed nieħu gost li l-kollegi kollha qegħdin hawn illum. Ħanibdew bil-Kummissarju Julian King, il-Kummissarju għall-Unjoni tas-Sigurtà, u ser ikun qed ikellimna għal 10 minuti u ser jgħidilna wkoll kif jara li ser tiżviluppa din l-aġenda tas-sigurtà u l-irwol tiegħu. Naddilek għalek il-mikrofonu Sur King u nagħtik merħba. Grazzi Sur President u grazzi għall-istadina ta' dibattitu tal-lum jiena nilqa din l-opportunità biex ikollna dan id-dibattitu ma' l-onorevoli membri tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. Il-Kommissjoni hija wkoll eh, għandha responsabilità lejn il-Parlament Ewropew u jiena bħala Kummissarju għandi responsabilità anke eh, li nkun f'kuntatt mal-Kumitat Libe taħt il-President Juncker fil-Kummissjoni għanna lan illi norbtu nibnu iktar relazzjoni mal-Parlament Nazzjonali. U jena naqbel mal-impenn li jatiħu biex jagħmel dan, jena f'dawn l-ħarġmat kelli wkoll skambju mal-Parlament Estonjan, mal-Assembleja Franċiża, il-Bundestag Ġermaniż, il-Parlament fl-Italja u l-House of Lords fir-Renju Unit U nixtieq li nkompli għaddej b'dawn l-iskambji fix-xhur u li ġejjin. Nemmen illi il-Kommissjoni tkun iktar involuta mal-Parlamenti Nazzjonali sabiex il-proċess ikun iktar effettiv u trasparenti jekk eh, għax jibbenefika minn dawn it-tip ta' skambji. Dan il-proċess politiku wkoll ser jibbenefika ma niskambju ma parlamenti nazzjonali u dan għandu anke jgħin l-Aġenziji Ewropej li għandhom rwol kruċjali biex implementaw dawn il-politiki fil-ħidma tagħna għall unjoni ta' Sigurtà, l-Europol għandha rwol ċentrali f'ħafna politiki u strumenti eh, li sar bil-fuqom fuq livell Ewropew. Regolament ġdid sal-Europol li ser jibda japplika minn Mejju tal-2017 jistabilixxi standards ġodda għal skrutinju Ewropew fuq Parlament Ewropew Parlament Nazzjonali biex ukoll ikun hemm kontroll iktar kontroll mill-Europol u il-grupp ta' skrutinju konġunt ukoll ser ikollu dan ir rwola li jiena nilqa' dan il-smieħ ehm, interparlamentari għaliex se nkunu qegħdin nimplementaw għalhekk dawn ir-regoli ġodda, mhux ħanoqgħod insemmi x'numa t-teddidiet li għandna qudiemna, bħalma jaf kulħadd għandna teddidiet ġodda fuq livell Ewropew, fosthom il-żieda fil-livell ta' attakki terroristiċi, U l-kollega tijaj, Rob Wainwright, se jitkellem dwar dan u kol fiktar dettal. Ovvjament, hawnhekk għandna dimensjoni Ewropea la il-terrorizmu u lanqas il-kriminalità organizzata ma jirrispettaw il-frontieri nazzjonali jekk inħarsu lejn l-aħħar attakki, ħafna mill-aspetti tal-preparament u l-eżekuzzjoni tagħhom kienu aspetti transnazzjonali it-terroristi ma jattakkawx stat membru partikolari jew ieħor u ma jattakkaw il-valuri u l-istil ta' ħajja tagħna. U għalhekk jiena nemmen illi neħtieġu dimensjoni Ewropea fil-mod li biħaħna nwieġbu, kif nwieġbu il-terror għat-terrorizmu, għat-ċiberkriminalità, il-teddidiet ċibernetiċi u il-kriminalità serja organizzata. Dawn huma waħed ħut minn raġunijiet għalfejn is-Sur Junker is-sajf li għadda ħad deċiżjoni li jkun hemm portfolio eh, indirizzat għall-aġenda ta' sigurtà fl-Unjoni Ewropea. Il-Europol għandhom rwol ċentrali f'dan kollu. L-Aġenzija għandha rwol essenzjali biex tgħin l-istati membri biex jiġġieldu terrorizmu u l-kriminalità ċibernetika organizzata nixtieq nieħdu l-opportunità biex infaħħar l-rwol il-xogħol li qed jagħmel Rob u dawk kollha li jaħdmu fil-Europol huma rnexxielhom jibnu kapaċitajiet fostom European Criminal Information System l ekris reġim f'saħħtu ta' protezzjoni ta' data u sigurtà ta' data l-analiżi tagħhom jitfit eh, ma l-autoritet ta' faċċa tal-liġi fl-Stati membri jenuna biex identifikaw x'numa l-prijoritajiet fil-ġlieda tagħna kontra it-terrorizmu. U anke qabel ir-regolament ġdid tal-Europol, il-Europol kien jaħdem fuq l-elementi prinċipali Il-ċentru Ewropew kontra terrorizmu stab li ġie waqaf fl-Europol jagħti opportunità lill unjoni Ewropea biex tagħmel sforzi biex tiġġieled il-kriminalità b'mod konġunt. Bekk nkunu qegħdin nifukaw fuq il-ġilida barranin, naqsmu l-informazzjoni, anke fuq il-finanzjament terroristi, il-propaganda online u traffikar tal-armi illegali li CTC diġà rrit il-valur miżjut tagħha billi ta' billi operazzjonali li l-istati membri li ġew mill-quta mill-attakki terroristiċi Aktar kmini din is-sena. Fuq il-ġlida kontra kriminalità ċibernetika, il-Ċentru Ewropew jaġixxi bħala ħabb ta' assistenza għal numru ta' operazzjonijiet differenti. Jiġbor l-informazzjoni dwar eluf ta' kriminali u bekk issanna iktar kooperazzjoni biex jiġu identifikati Eh, il-kriminali u anke biex eh, insalvaw il-vitmi. Il-ċentru Ewropew tal-kontrapandu eh, u koll en biex inwaqfu dawn il-networks u l-Europol jikontribuxi u koll għal-ċiklu Ewropew politiku għal tal organizzata u serja. L-evaluazzjoni tal-Europol tejn li sa' membri biex jażlu prioritajiet tagħhom u jfasslu azzjonijiet konġunti. Il-Kummissjoni tappoġġa dawn il-xogħol importanti ħafna tal-Europol u ċentri tiegħu. Għallek ridu natu r-rizorsi meħtieġa l-Europol, nishtiq u koll l-appoċ tal-Parlament dwar dan. Din il-ġimgħa din is-sena se jkun hemm 36 post eh, ġdid moħluq fil-Europol u possibilment 60 post ġdid post xogħol ġdid fil-budget tal-2017. U għalhekk imbedda bdiet evalwazzjoni ta' ħtiġijiet biex naraw anke jkun meħtieġ fil-futur. Il-Europol għalhekk irridu narawh bħala aġenzija leġittima f'idejn f'għajnejn taċ-ċittadini. Is-sigurtà tista' tkun waħda reali u sostenibbli meta ċittadini tagħna jkunu moħħhom mistrieħ li d-drittijiet tagħhom qed jiġu rispettati. Anke taħt l-irwoli regoli preċedenti, l-Europol kellha qafas saħtu tal-protezzjoni tad-data hemm min jgħid l-iktar wies taħtu fid-dinja fil-qasam tal infurċa tal-liġi u dan jagħmel sens għax il-pulizija u l-awtorità tal infurċa tal-liġi jridu jkunu ċerti li l-informazzjoni li jaqsmu mal-Europol hija protetti rispetta mill-Aġenzija. Ir-regolament il-ġdid jimmodernizza u jkompli jissaħħa dan ir-reġim ta' protezzjoni tad-data u jagħti wkoll rwol lil Supervisor Ewropew ta' Protezzjoni tad-Data. U Eh, dan għalhekk huwa fatturi oħra għalfejn fejn ismih tal-lum importanti ħafna, il-grupp ta' skrutinju se jkompli jisaħħaħ l-irwol tal-Europol u jissaħħaħ anke l-leġittimità ta' din l-Aġenzija. Jina għarek nawguralkom biex twaqfu proċeduri saħħithom fil-rigward ta' skrutinju u brispet lejn responsabiltajiet moħluqa fir regoli l-ġodda. l ewropa li aġenzija essenzjali u l-parteċipazzjoni tagħkom ser kompli s saħħaħa Grazzi tassew. Grazzi tassew, kummissarju palma qal il-kummissarju dan ir regolament il-ġdid ser jkun applikabbli mill-ewwel ta' Mejju 2017 Fis-sessjoni li jmiss, il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u l-MEPs jistaw ħarsu fiktar dettal lejn l-arranġamenti ta' skrutinju għal Europol. U naf li ħafna minnkom fil-Parlamenti Nazzjonali qegħdin tavarwaw dan ukoll. Nistida nisa l-direttur tal-Europol, Rob Wainwright, biex jgħidilna fiex tidħol il-Europol fl-iżvilupp ta' din l-aġenda ta' sigurtà. Il-Kommissarju faħħar l-Europol u l-ħidma tagħha u aħna nixtiequ li nkomplu b'kob naħdmu b'kooperazzjoni ma' din l-Aġenzija Rob jekk jogħġbok. Grazzi Claude, grazzi Sur President. Nura mela, għabri kollox nixtieq nirringrazzja dan il-Parlament u l-Kumitat Libe għall-appoċ kontinwu li aħna rċivejna minn għandkom, kemm fuq livell individwali u anka bħala entità nixtieq nirringrazzjakom għall-appoġġ tagħkom anke biex ikkonkludejna regoli ġodda tal-Europol u anke għall-appoġġ flimkien mal-Kummissarju u l-Kunsill biex tagħtu l-Europol ir-riżorsi addizzjonali meħtieġa. Nixtieq nirringrazzja wkoll Parlament Nazzjonali għall-appoġġ li tawna tal-Kummissarju jiena wkoll żort uħut minnhom fix-xhur u snin li għaddew il-Kummissarju l-appoċ tiegħu taħa dan l-irwol aħna napprezzaw ħafna. U dan en biex l-Europol kombi tiżviluppa l-kapaċitajiet tagħha f'dawn it-teddidiet ta' sigurta iktar serji li għanna fl europa U jina xtaqt nqatta ftit momenti nurrikom, għatikom eżempji ta' kif aħna natu għanuna pratika li l-Istati membri fid-dawl ta' dawn l-sfidi li għanna qoddimna l-Europol manda lebda setat eżekuttivi, aħna maħniex FBI Ewropea, minn flok nejn l-autoritajiet nazzjonali jiġġieldu il-kriminalità billi naqdu għom fl-imkien. <coughs> Fostom, fl-iru, fl għandu xaqsa ma' isim ta' informazzjoni. L-ekris ta' għad 750 autorità ta' forzar tal liġu madwar l-Europa u ħafna pajizi oħra li aħna nikkoperaw magħhom fosthom l-Istati Uniti, l-Iżvizzera u n-Norveġja. Din hija komunità ta' nforzar tal-liġi enormi li taqsam eluf ta' messaġġi kuljum dwar attivitajiet ta' kriminalità serja u organizzazzjonijiet terroristiċi. U meta nqablu din l-informazzjoni fil-Kwartieri Ġenerali nkunu nistgħu Eh, neżaminaw din l-informazzjoni biex nidentifikaw attivitajiet transkonfinali. Imbagħad l-awtoritajiet nagħtuhom dak li jeħtieġu biex iwettqu operazzjonijiet biex iwaqfu li terroristi u lil dawn il-kriminali biex eh, ma jibqawx jagħmlu dannu għal frontieri tagħna u l popri tagħna iċ-ċentri li semma il-Kummissarju fuq il-Migrant Smuggling u Cybercrime. Fil-Kwartier Ġenerali tagħna għandna 200 liaison officer minn 40 pajjiż li magħhom iġorru issa ta' eżekuttiva li m'għandix l-Europol. U jistgħu jużaw l-informazzjoni tagħna biex iwettqu anke arresti f'bosta pajjiżi anke sa 40,000 każ fis-sena li għaddi mill-Europol u li jkun ta' suċċess. Din il-ġimgħa eh, aħna qegħdin inħabru l-konklużjoni ta' operazzjoni li farket ċirku ta' traffikar ta' bnedmin fi Spanja flimkien ma' kollegi tal-Istati Uniti aħna neħħejna 4000 website illegali li kienu edin ibijaw prodotti illegali. Hemm ukoll attivitajiet għaddejjin permess tal-Europol biex anke jagħtu iktar valur lill ġlieda tal-Stati membri kontra il-kriminalità organizzata u terrorizmu. Il-xogħol tagħna qed jiżdied l istatistikaturi li kien hemm żieda b'sitt darbiet l-ammont ta' informazzjoni li tgħaddi minn Europol b'mod manwali meta mqabbel ma' ħames snin ilu u zieda ta' erba darbiet fl-ammont ta' każijiet li qed taħdem fuqhom l-Ewropol illum il-ġurnata. Din iż-żieda hija riżultat tal-mod li bih il-kriminalità u terrorizmu evolvew anke f'dawn il-ħames snin. Il-kriminalità qed issir iktar globalizzata, qed issir iktar transnazzjonali. U f'ħafna każijiet ukoll iktar huma iktar ta' teddida serja. Rajna wkoll effetti devastanti tal-attakki terroristiċi u nafu kif dan qed jaħdmu fl-Ewropa. L-ammont ta' vitmi, l-ammont ta' attakki, l-ammont ta' ġrida barranin li marru anke fis-Sirja aħna Nħossu li hemm madwar 5000 ħafna minnhom reġgħu ġew lura u huma ta' teddida saċċetajiet tagħna. Nafu kemm din it-teddida hija serja, għaliex magħhom hemm ukoll il-lone actors dawk li xorta waħda għal-kem baqgħu f'darhom xorta ħossuhom spirati ispirati biex iwettqu dawn l-attakki. Fl-Ewropa rajna wkoll użu innovattiv ta' teknoloġija mod partikolari biex tixxandar il-propaganda tal-ISIS, per eżempju, b'mod li qatt ma rajna qabel għalek id-dimensjoni ta' terroristika hija ħafna iktar minn dak illi rajna fl-aħħar xar snin jew iktar u kif qal il-Kummissarju għall-ewwel darba waqqafna ċentru Ewropew kontra terrorizmu li jista' jgħin l-istati membri b'mod partikolari biex jaqsmu informazzjoni essenzjali u anke biex jaqsmu eh, din l-informazzjoni ta' kriminalità u terrorizmu biex anke ikun hemm eh, sim fl-Internet Referral Unit din l-informazzjoni sabiex anke jipparteċipaw ma' social media platforms u għandhom l-rwol importanti li identifikaw din tip ta', tip ta kontenut u jneħuħ minn fuq il-websites. Għanna għedin naħdmu ma' 60 platform ta' media soċjali biex jitneħħew eluf ta' dawn it-tip ta' messaġġi. Aħna nimmonitoraw ukoll il-finanzjament tat-terrorizmu u l-armi tan-nar, aħna wkoll nagħtu appoġġ operazzjonali b'mod partikolari għall-investigazzjoni fl-attakki f'Pariġi u Brussell. Din l-għannuna għenet biex l-investigaturi jintraċċaw il-membri ta' dan il-network u biex anke jiġu evitati attakki fil-futur fl-Ewropa. Fuq il traffikar tal-bnedmin rajna u koll zida f'din il-problema għaliex il-gruppi edin u kol jisfruttaw il-krizi migratorja li kellna fl-2015 rajna ħafna gruppi li jispeċjalizzaw fil-traffikar tal-drogi, issa iridu jagħmlu l-flus minn fuq dar dawn l-immigranti li waslu fi xtutna fl-2015 u anke din is-sena. Aħna rajna illi madwar 90% ta' dawk li waslu fl-Ewropa fl-2015 kellhom tal-inqas parti mill-vjaġġ tagħhom iffaċilitat mill-kriminalità organizzata. Għalhekk aħna nemnu illi dawn il-kontrabandisti, dawn traffikanti, iridu jiġu eh, indirizzati u din għalhekk hija eh, parti mis-soluzzjoni. Aħna għalhekk appoġġajna it-twaqqif taċ ċentru Ewropew għat-traffikar ta' bnedmin li identifika 50.000 traffikant fl-Ewropa. Aħna nimmonitoraw kif dawn l-attivitajiet jaffettwaw attivitajiet oħra terroristiċi u kriminali u aħna mħazbin ukoll f'numru ta' minuri mhux akkompanjati li huma parti anke mill-popolazzjoni ta' refuġġati u kif uħut minnhom jistgħu ikunu suscettibbli għal sfruttar minn dawn il-gangs. Aħna wkoll inkwetati mill tentattivi li jistaw jamlu dawn il-kriminali biex jisfruttaw dawn il-refugġati li jastu fl-Europa. Issa, il-sfida ta' sigurtà fuq terminu ta' żmien twil, din huwa kruċjali wkoll għaliex l-internet rum il-ġurnata qed jiffaċili tal-kriminalità u terrorizmu. Hawnhekk għal darb'oħra il-livell qed ikompli dejjem jiżdied. Il-Kummissjoni stess kienet vittma ta' attakk Dan u tip ta' attakk iżdidu sitt darbit f'sena waħda. Il-kriminali li jaħdmu fuq livell ċibernetiku eh, jużaw jużaw l-internet biex iżommu anke flus sakemm jitħallsu dak li jkunu qed jisolbu. Anke l-banek u setturi oħra ġew affettwati l-isfruttar ta' tfal mod sesswali u kol et jikteb mod sproporzjonat f'dawn l-aħħar snin u dan huwa minħabba l-fatt li aħna qed inkunu dejjem iktar involuti ehm, u aktar konnessi online. Dan żied il-possibilità ta' attakki għal ehm, dawn il-kriminali. Għalhekk aħna rridu infasslu ta' mir li kun konness. biex niproteġu dawk li huma suscettibbli għal sfruttar. Aħna għalhekk waqafna il-ċentru Ewropew biex ikunu nistgħu nwieġbu għal dan. U dan qed jappoġġja 200 investigazzjoni high profile li qed issir kull sena. Niżviluppaw ukoll kampanji ta' prevenzjoni bħal pereżempju l-kampanja No More Ransom li waslet sabiex istituzzjonijiet sanfaċa tal-liġi inkluż Europol u settur privat joffru servizzi bxejn ta' decryption għal kumpaniji żgħar li huma vittmi ta' dawn l-attakki u fl-ewwel sitt xhur ta' din il-kampanja ta' prevenzjoni kellna 15 miljun ruħ li saru din il-website u 2500 ruħ li niżlu il-program il-programmi, dawn it-tip ta' programmi ta' decryption. Dan huwa kollu riżultat ta' ambjent iktar globalizzat u għalhekk it-tweġiba tagħna għandha tkun bl-istess mod permezz ta' netwerk interkonness l-Europol. Sabet illi għandu jkun hemm iktar, iktar konnessjoni bejn l inforzar tal-liġi bisħobija mal-industri u settur privatu pubbliku. U rajna kif nistgħu nużaw id-dejta sabiex ikollna tweġibiet alternattivi fid-dawl ta' dawn it-teddidiet u nizviluppaw mezzi innovattivi biex niġġieldu dawn it-teddidiet ta' sigurtà ġodda li għannu għoddimna. Il-ħidma tagħna qed issir dejjem aktar komplessa u għalhekk bħala parti mill-Unjoni ta' Sigurtà aħna nifmu li l-standards ta' accountability għandhom jibqaw għolin ħafna u kif qal il-Kummissarju diġà għandna miżuri f'saħħithom fil-rigward ta' salvaguarda protezzjoni ta' data per eżempju u l-mod illi bih aħna ikolna awditjar mill-ICA u x-xogħol tiegħi huwa mexxi minn Management Board fejn rappreżentanza għal kull stat membru għal kummissjoni u għandi responsabiltajiet lejn dan il-Parlament u kif qal il-President u kif qal il-Kummissarju aħna se ninżammu taħt iktar responsabilta' taħdan il-Parlament u Parlament Nazzjonali din hija xi ħaġa li l-organizzazzjoni tagħna tappoġġa biex ikollna leġittimità demokratika u kredibilità qudiem il-pubbliku. Aħna għalhekk nilqgħu it-twaqqif ta' dan il-grupp konġunt ta' skrutinju u lesti li naħdmu dawn il-preżentanti anke fil-futur. Grazzi. More about the scrutiny issues in the next Grazzi, għankomplu nitkellmu dwar kwistjoni ta' skrutinju fis-sessjoni li jmiss issa. Għanisimu xaħġa mill-istat membru li l-izziet li jaffetwaħ dawn il kwistjoni ta' sigurta Dominik Ramborg mill-Assemblea Nazjonali Franċiża. Monsieur President. Grazzi, President. President, Sur Kommissarju, Signuri Membri tal-Parlament, kemtejn jina ħsibt illi xieda minn parlament, membru tal-parlament eh, ta' pajjiż illi intlaqat minn attakki terroristiċi kien se jkun ħafna li jkun Franza intlaqtet kemm darba me terroristi imma 240 eh, ruħ ta' ċittadini tagħna tilfu ħajjithom. Jiena irrid uh, nsellem il-vitmi li tilfu ħajjithom u anki l-dawk illi eh, raw ukoll lill-raba tagħhom ukoll jitilfu ħajjithom. Jiena rrit ngħidilkom kemmi importanti din il-kooperazzjoni internazzjonali intat sur komissarju li terrorizmu m'għandux frontieri u li huwa fenomenu transnazzjonali u għalhekk huwa importanti illum ikonna tweġibiet Ewropej, tweġibiet li jkunu konformi għal valuri Ewropej Għallek jena u kolla unnek irrit najt kem jena kontent li se għanna se jkonna dan il-korp il ta' gwardja, tal-frontieri u il-reġistru nazjonali tal- passiġġieri il-PNR u kol kontent illi għanna komissarju issa għassigurta li juri kemm għanda għal-qalba dam l-affarijiet l-Ewropa jina nittama li direttiva kontra terrorizmu li edha titfassal tippermettinna li narmonizzaw il-leġislazzjoni Ewropea biex eh, ma nħallux il-ġellida barranin jerġaw jiġu lura fil-pajjiżi tagħna u anke dawk li forsi jiġu jgħatu informazzjoni l-inna li tista' tkun utli għalina rridu jkunu trattati mod partikolari ħafna jiena ovvjament nixtieq illi jsiru progress, jisir progress u progress kbir f'ċerti direzzjonijiet l-ewwel net fil-leġislazzjoni fuq l-armi tan-nar aħna nafu kemm hemm bżonn li aħna niġġieldu kontra l-proliferazzjoni tal-armi tan-nar mingħajr ma waqfu jew b'xi mod eh, ninterferixxu mal-avvenimenti sportivi hemm bżonn ukoll li ikonna ehm, kooperazzjoni fil-qasam kriminali u għalhekk aħna nħol noħolqu rabtiet bejn eh, membri differenti ta' pajjiżi differenti u għalhekk hemm bżonn ukoll li nagħmlu progress kam għandu x'jaqsam ma' aċċess għal files u hemm bżonn li jkun hemm rabtiet mal-personal illi eh, qed jaħdem fil-hotspots Għalhekk huwa importanti ħafna dak li qed nagħmlu hawnhekk illum, importanti wkoll il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet Ewropej u l-Parlamenti Nazzjonali importanti għalix memx attività tal-polizija illi eh, ssir e, fi stat demokratiku minar ma jkunem kontroll organizzat ta' dawn l-attività tal-polizija lekken bżon illi e, eh, jinħolo dan il- il-komitati jew il-grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari u dan huwa din huwa l-opinjoni tiegħek ma naħseb li huwa utli ħafna u ta' min li jkun hemm ko-presidenza Ewropea u anke fost il-parlamenti eh, nazzjonali li se jkun hemm membri tal-parlamenti nazzjonali li jistgħu wkoll eh, jinħatru għaliex ikunu propju interessati minn dawn l-affarijiet. Eh, jiena mhux qed ngħidilkom dawn l-affarijiet għax jaqbilli jiena Eh, il-mandat tiegħi jispiċċa f'April li ġej għalhekk jiena wieħed minn dawk li żgur ma tkomx taħtruni, ġifieri jiena minn m'għandix eh, aġenda partikolari jew eh, xaħsib ulterjuri meta qed ngħidilkom dawn l-affarijiet hemm bżonn li jkun hemm nies li jkunu verament interessati f'din il-ħidma li jkunu jistgħu jivvjaġġaw u jaħdmu jħabbilku favur dan il-an. Grazzi. Grazzi, fa iva. il-politiċi dejjem għandhom ikollhom eh, raġunijiet. Issa, se niftħu il- ħanaddu għal eh, kellima fostkom ħaniħu il-membri tal-parlamenti nazzjonali u mbagħad membri tal-parlament Ewropew. San nalternaw wieħed u wieħed. Flordni illi ġiet indikata lili. Li Jekk ma jekk ma ngħidilkomx, għamlu sinjal kif nerżu lej it-tmim tal-lista. Mela l-ewwel kollega mill-Parlamenti Nazzjonali ser tkun is-Sinjura Karma Nakli li hija eh, Vice President tal- tal-Kumitat Soċjali mill-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Forsi ta' minnajt ukoll li għandkom iżommu l-intervent ta'kom għal żewġ minuti kieġobkom. Grazzi. Merci, Monsieur. Grazzi, President. Intom sħaqtu fu dak li nistaw nirpuni tilfu kemm importanti l-Europol u suġġett ta' sigurtà jina se nitkellem fil-qosor Jina xtaqt nibda bil-rapport li ġi prezentat f'Marzu ta' din is-sena tal-Koordinaturi Ewropej fil-ġlieda kontra t terrorizmu u li kien jgħid li eh, sar ħafna progress imma li għad baqa' ħafna xisir u li għal daqstant eh, kien hemm bżonn li ninsistu iktar fuq l-importanza tal-Europol, fuq il-PNR, fuq il-PRUM, eh, Schengen Tnejn plus sigurtà tal-frontieri u il-rapport għal li f'dawn il-loqsma mżon li sir aktar progress. Per eżempju, 1500 persuna identifikata kienu msemmijin jew jidru fil-files tal-Europol fuq dawnu ma ċittadini Ewropej li marru fis sirja fil-waqt li jem fil-fat 5000 minnhom u tistgħu taraw fil-fat kemm hemm bżonn ta' kooperazzjoni u ta' interoperabilità. Fuq dan is-suġġett hemm ħafna għandu ħafna mistoqsijiet x'inhuma fil-fema tagħkom il-mezzi li għandna bżonn mezzi materjali jew finanzjarji effettivi sabiex l-Istati u l-Unjoni Ewropea kun jistaw jissaxħu l-kooperazzjoni ta' bejnietom. Rajna u koll li ċerti diffikultajiet fil-kooperazzjoni kif semma kemm il-darba. Diffikultajiet minħabba l-interoperabilità jew in-nuqqas tagħha dawn id-diffikultajiet fil-fema tagħkom huma diffikultajiet tekniċi jew inkella hemm nuqqas ta' rieda fuq livell politiku eh, li ma natux lill-istati membri eh, opportunità illi jaħdmu eh, iktar b'mod indipendenti. Aħna forsi ma nistawx illi ikonna um, xie tip ta' mekanizmu li se jiġi aġġornat naraw xinu mal-anijiet, l-azzjonijiet, il-mezzi u l-kalendarju um, li jkun kemm nazzjonali kif ukoll Ewropew. Jiena nixtieq ukoll niġbet l-attenzjoni tagħkom għal il-kwistjoni tal-Europol, mod partikolari il-regolament meta eh, sar ismieħ fl-Assembleja Nazzjonali Aħna konna semmejna il-noqqasijiet tal-proposta għal regolament fuq l-Europol, mod partikolari l-protezzjoni tad data u eh, anki il-bil ta' stat membru biex tiġi trasferita l-informazzjoni eh, personali lejn l-Unjoni, pajjiżi terzi, organizzazzjonijiet internazzjonali bil kondizzjonijiet li hemm bżonn li jkunu preżenti biex tintbad din l-informazzjoni lejn pajizi terzi u organizzazzjoni internazzjonali u hemm bżonn illi jkun hemm ukoll eh, dawn it-trasferimenti jara din it-teknika turi li hemm ħafna tħassib li aħna wkoll jista' jkollna dwar it-trasferiment tad-dejta. Nixtieq li tweġbuni, grazzi. Thank you very much and um, can I just Grazzi, ħanfakkarkom illi iż-żewġ minuti għandhom ikunu ta' veru mhux fil-immaġinazzjoni biss. Hemm it-timer u meta taraw iż-żewġ stila li tebtbu eh, tudu paċenzja għal u diskors hemmhekk sabiex ikonna anka ħin illi il-kellima wieġbu l-mistoqsijiet. Lord Soli issa mill-sottokomitat dwar l-affarijiet interni mill-House of Lords fil Unit. Grazzi, President, jina xtaqt najt illi huma maċinu ma l-konsegwenzi tal-deċiżjoni tar ren Unit li tal-Unjoni Ewropea aħna deċiżi illi fl-interess tal- ingliżi kollha u tal-ċittadini kollha tal-Unjoni tal-Unjoni Ewropea li konna li zed kooperazzjoni mill-qrib dwar is-sigurtà u smajna tliet preżentazzjonijiet li tkellmu fuq dan jiena sfortunatament naf mill-esperjenza illi diffiċli ħafna li tibbilanċa il-libertajiet ċivili li kulħadd jixtieq jipproteġi mal-bżonn niprovdu s-sigurtà. U naf li meta jkun hemm attakk terroristiku kulħadd jibda jsejjaħ għal żieda fis-sigurtà però naf ukoll jiena li meta jkun hemm użu ħażin mid-dejta privata, imbagħad eh, ikun hemm min isejjaħ fuq restrizzjonijiet fuq sigurtà. U għalhekk naf li membri parlamentari kemm jikrux Parlament Ewropew jew inkella Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol kruċjali u importanti ħafna li illi insommu dak il-bilanċ illi semmejt u li dejjem ikun hemm supervizjoni tal-li dan il-bilanċ ma ma jiġix injoratu. Membri parlamentari u nies idoni biex jagħmlu hekk. Aħna reċentament eh, talla fil-Europol nittama illi il-qoddim jibqa' jkun hemm kooperazzjoni mill-qrib bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea biex bekk inkunu nistgħu inħarsu l-libertajiet u s-sigurtà taċ-ċittadini kollha li x'aħna hekk irridu aħna f'dan nemnu u importanti ħafna illi dan kollu iseħ. Jiena ħanamel dak kollu li nista' biex dan kollu jitwettaq u zamejt ma' żewġ minuti sur President. Grazzi, Iva, fil-fatt tajtna 15 sekonda daka ser għajna Issa, minnaħa tal-membri parlamentari Ewropej, Sur Diaz de Mera, Sur Diaz de Mera, huwa rapporter ehm, dwar il-Europol, illu rapporter għal snin twal, Sur Diaz de Mera li huwa minn Spanja. Grazzi, President. Sur Kommissarju, nixtieq insellem lil daw kollha li eh, qegħdin hawnhekk bħala rapporters. L-intervent tiegħi wieħed ta' kortezija manka għaliex taqt niċċara xi ħaġa. Inħoss illi għandi bżonn niċċara illi l-Aġenzija Europol hija għodda indispensabbli s sigurta tal-Ewropej. Aħna għadna mpenn ma' din l-Aġenzija u l-Aġenzija tista verament issarraħ fuqna. Dwar dak li qalet il-kallima Franċiża, ftit qabli, xtaqt ngħidilha li hawnhekk m'għandniex eh, abbozz ta' regolament, qed nitkellmu dwar regolament illi kiseb l-appoġġ tal-Parlament Ewropew b'maġġoranza kbira ħafna fil-11 ta' Mejju tal-10 dis-sena. Biex bekk il- l-appoċ legali li għandu l-Europol minn Mejju ta' din is-sena e, fisser li memx bżonn traspożizzjoni għall leġislazzjoni nazzjonali, il-regolament mill-ewwel ta' Mejju tal-2017 ser ikun obbligatorju għall-Istati membri kollha. Issa dwar is-sistema ta' ħarsin tad-data, Dwar dan xtaqt ngħid li din hija sistema soda ħafna kif qal propju l-Kummissarju u dana jistaw anka jajduħ xi kollegi Sur Peterson, Sur Tari Cabras, Joseph u anka membri oħra minn eh, gruppi politiċi differenti li kollaboraw miegħi fuq dan il-regolament. U iva fil-fatt dan huwa mm, għodda essenzjali u xaġa fundamentali. Dak kollu l-intqal jiena nista eh, nista niggarantih ta' kollu li semma il u man u xatna ma' referenza u koll għal grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari li ser ikun parti mit-tieni panel pina biex ta' tajtu għalina nappoġġa anka il-ħidma ta' trojka u E kif jibda jaħdem il-grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari, il-Europol, ser kolla ħafna iżet leġittimità demokratika u se tkun iżet kredibbli dak kollox. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Now, Ms. Her Grazzi, Sur Vonen Folk mill-Komitat Tfal il-Ġustizzja fl-Iżvezja. Can you switch your microphone on, please? Sorry, thank you. Mikrofonu għal-kellima. Grazzi. Eh, samarbete eh, mellan de nationella... Jina nishti, um, nitkellem dwar il-kollaborazzjoni bejn il-forzi reġjonali nazjonali tal polizija flimkien mal-Europol u l-importanza ta' dan l-iskambju ta' informazzjoni għaliex dan jirrappreżenta strument importanti ħafna. Mod partikolari anke fid-dawl tal-Brexit. Il-fatt illi l-Ewropa issa eh, qabel mhux qed nitfan dubji fuq l-Ewropa bħala qodda ta' kooperazzjoni u qegħdin niddubitaw l-istrumenti Ewropej għalhekk. F'dan id-dawn naħseb li importanti ħafna li ninaqdu fuq livell ta' Parlamenti Nazzjonali biex ikun hemm anke kontroll demokratiku fuq l-attivitajiet importanti imwetqa mill-Europol dan importanti li jsir b'mod effiċenti, b'mod sempliċi, b'mod maġġel u b'mod konkret. Naħseb illi din hija dan huwa il-mezz li bih aħna nistgħu niżguraw illi il-ċittadini iħossu illi il rizorsi li għanna qed jiġu użati bl-aħjar mod possibbli. Nilqa wkoll il-prioritajiet li ġew deskritti minn naħa tal-Europol nasab li anke bħala Svezja nħossu li rridu nesħu fuq dawn is-setturi, setturi li fejn hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni l-kriminalità organizzata, il-kriminalità ċibernetika u anke it-terrorizmu. Grazzi tassew. Nadu sal-Onorevoli Dimitris Dimitriu. Who's from the Standing Committee on Legal Affairs from Cyprus. Mill-Komitat Permanenti tal-Affarijiet Legali f'Ċipru. Grazzina nixtieq eh, najt illi il-Parlament ta' Ċipru huwa interessat ħafna sabiex jikkontribwixxi sabiex jinkisbu il-miri fl-appoġġ tagħna lejn l-Europol iċ-ċittadini tagħna huma imħasba ħafna dwar is-sikurtà u dan. Nistgħu narawh mill-mod kif jivvutaw. Qed naraw illi fil-xena politika ta' Ċipru hemm bidla fix-xenarju, bidla mill- mit-tini gwara dinija law. Għanna nappoġġaw l-Europol biex eh, dina toffri sikurta li ċittadini tagħna u dan serjajn sabiex nuru li ċittadini illi l-Ewropa jivanda rwol li għaliex aħna dejjem minn żmien bħalissa fejn l-euro xettiċiżmu dejjem qed jiżdied. Hemm bżonn soluzzjoni għal ħafna kwistjonijiet marbuta mal-Europol sabiex eh, tejjeb l-rwol tagħha dak li huwa sigurtà fl-Ewropa għandna bżonn nippruvaw intaffu kemm jista' jkun l-impatt tal-Brexit. Irridu naraw ukoll kif Danimarka ser tikkopera mal-Europol wara referendum u kif ser taħdem il-Europol mal-Frontex. Hemm bżonn li ma jkunux żewġ aġenziji li qed jaħdmu fuq l-istess affarijiet. Dan huwa fundamentali sabiex l-Unjoni ta' Sigurtà tkun waħda ta' suċċess. Ċipru mhuwiex fiż-żona Schengen u mhux għaddej mill-istess problemi bħal ta' stati membri oħra f'dak li huwa terrorizmu. Madankollu, Ċipru xorta tipprova ssib mod kif tipparteċipa fil-iskambju ta' informazzjoni Schengen. Irridu nevitaw il-finanzjament tat terrorizmu din hija xaġa prioritarja għall-Unjoni. Ċipru għandu ftejim ehm, mal-Europol sabiex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi ftiklija il-ġlieda kontra il-traffikar illegali ta' beni kulturali. L-Onorevoli Gomez, Komissarju Sterten Sasik, jekk il-Kommissjoni għandix mezzi kif tajn l-istati membri li għandhom diffikultajiet finanzjari sabiex dawn jinvestu fiċ ċiber sigurta. Saret referenza għal ċiberkriminalità eh, anka l-ġimgħa l-oħra. Dwar dak li ġara l-ġimgħa l-oħra forsi tista' tinformana ftit iżjed. Nilaq li direttur tal-Europol Reċentement fil-Komitat dwar il-Panama Papers eh, rċevina rapport mill-Europol li fih jgħid dan illi ġew identifikati eh, rabtiet mal-finanzjament ta' terrorizmu ġifiri ħasil ta' flus li minnu għat joħroġ terrorizmu, eh, finanzjament ta' terrorizmu. Dana marbut ma' ħafna stati membri differenti. Issa dawn l-istati membri kienu talbu lajnuna tal-Europol sabiex dawn il-networks iġu identifikati. Barra minna kinti semmejt il-traffikar tal-bnedmin, imma Forsi aħna qegħdin b'xi mod najnu lil dan il-din il-kriminalità organizzata billi mhux qed noffru eh, rotot legali lill-immigranti, forsi aħna qed najnu dawn il-traffikanti wara kollox taħseb. U l-kallimni ħor xtaqt eh, najt, xtaqt nisma xaġa dwar il-direttiva tal-armi tan-nar, emm l lobbying għawili għaddej palissa u xtaqt nifhem għalfejn din id-direttiva hija bżonn juża. Sinti semmejt il-PNR. Imma l-PNR ma jkoprix titiriet privati, intom Zgur li tkopru il-titiriet kollha li qed jaslu f'Nis jew f'Tulus pereżempju, titiriet li ġejjin pereżempju bil-prinċipiet minn l-Arabja Sawdija, bħal dak il-prinċep li nqabad is-sena l-oħra b'konsinja sħiħa drogi, drogi li ġeneralment jikonsmaw il-ġellida tal-ISIS. Intom skuri li dawn, eh, dawn id-drogi mux teħlin fl-aeroporti Ewropej minn kaj għal fat li għanna l-PNR? Grazzi li signora Gomez, l-onorevoli Henriksen mill-Komitat Permanenti dwar Ġustizja fin norveġġja Grazzi. Naħseb li l-iskrutinju parlamentari huwa element fundamentali f'kull demokrazija illi taħdem sewina. Eh, nirringrazzjakom tal-opportunità li parteċipa f'din il-laqa. F'dawn l-aħħar snin rajna illi saru ħafna konferenzi interparlamentari fil-Unjoni Ewropea. In-Norveġija kuntenta li hija eh, osservatur permanenti dwar il-politiki ta' sigurtà u anka dwar il-politika komuni sigurtà d difiza Ewropea u aħna kontenti li nkunu mistiedna fuq bażi eh, regolari biex nikkoperaw anka ma' entitajiet oħra. Nixtieq nfakkar li n-Norveġġja diġà uriet l-interess li tissieħeb fil-grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari se jitwaqqaf għal Europol. In-Norveġa għandha ftehim operattiv mal-Europol, għandha ftehimiet għal kooperazzjoni mal-Eurojust u hija wkoll membru tal-Schengen għax għandha frontiera mal-Russja. Il-Norveġa tikkopera wkoll mal-Unjoni Ewropea fuq affarijiet interni u tal-ġustizzja. allora minħabba dawn il-fatti kollha, minħabba l-ġeografija tagħna u anka minħabba l-integrazzjoni ekonomika li ħana nipparteċipaw fis-suq intern, il-grupp ta' konġunt dwar skrutinju parlamentari interessana ħafna. Naħseb li kun ta' benefiċċju għaż-żewġ naħat kieku Norveġja tkun tista' tissieħeb f'dan il-grupp. Għalhekk meta jkun hemm diskussjoni dwar regoli, u jiġu dotati regoli f'dan il-fiħtan dan il-grupp, nittama illi dan il-grupp jikkonsidra anka l-osservaturi minn pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea u jagħtihom l-opportunità illi jipparteċipaw. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ser nala għawek il-lista tal-kellima ġifiri jekk għadkom turi turu il-karti ta'kom ħajkun nala l-lista għawek għalix għanna bżon inħallu ħin sabiex ikun hemm tweġibiet. Signora Cosmopoli mill-Greċja. ο νέος κανονισμός της Ευρωπόλ αφιερώνει Dan il-regolament ġdid tal-Europol huwa relevanti ħafna għall protezzjoni tad data personali mill-awtoritajiet indipendenti tal-Unjoni Ewropea u anke fuq livell tal-Istati membri. il supervisur għal-protezzjoni ta' data ser jipparteċipa fil-konferenza intergovernattiva u ser jindirizza darba fis-sena. Issa, intom kif taħsbu illi nistaw nieħdu iżjed frott minn dan il-kontroll li ma jkunx daqshekk formali, ma jkun iżjed prattiku. Sabiex bekk li ċittadini tagħna nagħtuhom intilhom ħossuhom iżjed siguri imma fl-istessin ma rridux nissagrifikaw il-protezzjoni tad data personali, il-protezzjoni tal-ċittadini tagħna. Dan huwa bilanċ delikat ħafna. L-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti ħafna. Barra minn aħna naħsbu illi mekkaniżmu nazzjonali għal azzjonijiet arbitrarji mill-naħa tal-Pulizija dwar dan aħna nkavvutajna fil-Parlament Grik Dwar ir refugġati nista' ngħid illi għaddew mal-miljun u nofs refugġat mill-Greċja u pajjiżna jibqa' pajjiż eh, sigur. Però hemm bżonn għandna bżonn ta' iżjed appoġġ mill-Istati Membri u mill-Unjoni Ewropea. Dawn għandhom jżommu eh, l wedi tagħhom sabiex kemm il-reception centers kif ukoll il-, -reception centers, kif ukoll il fil-postijiet fejn qed jinżammu rifuġġati ikun hemm ikun hemm kondizzjonijiet tajbin u titkattar anke l-ħajja x'inkella jekk ikun hemm kondizzjonijiet siena ikun hemm il-kriminalità. Kellim għal imiss. Dank, Herr das hatte ich gar nicht gleich gehört. Signora Kaufmann. Grazzi, President, naħseb li tismi ħażin. Jiena nixtieq nirringrazzja Lill. kallima Nixtieq l-ewwel insaqsi xi ħaġa lis-sur Wainwright. Fid-diskussjoni dwar il-pakket dwar l-azil, aħna diskutejna ir-reviżjoni tal-regolament dak u issa bdejna wkoll proċess ta' konsultazzjoni parlamentari dwar dan. Milli nafu sissa, milli qed naraw sissa, il- Europol taħseb illi l-aċċess għal Euro dak huwa xi ħaġa diffiċli dana għandu jsir permezz ta' unitajiet nazzjonali. F'dan il-każ ikun responsabbli l-awtoritajiet tal-Olanda. Issa hemm standards differenti tal protezzjoni tad data f'pajjiż differenti, x'tat tinsas jekk taħsibx staw nsibu soluzzjoni permezz tad direttiva l-ġdida dwar il-protezzjoni tal-data personali meta t-nitkelmu dwar il-proċessar ta' din id-data sabiex jiġu investigati eh, atti kriminali. Dina dan il-regolament se jidħol fis-sef l-2018 wara li diskutejn jihden is-sena. Għalhekk jista' jkun li dan jaħbad kol mal-tħol fis-seħ tal-regolament Eurodac. Taħseb li bekk insolvu l-problema li hemm l-aċċess tad-database tal-Eurodac? Grazzi. Issa mill-Parlamenti Nazzjonali għandna sur Vermilen mill-Komitat dwar l-affarijiet interni fil-Belġu. Thank you, Mr. Chair. I will speak in... Grazie, se nitkellem bl-Olandis. Signori, naħseb li ħaġa tajba li organizzajna dan l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Parlament Nazzjonali fuq din il-kwistjoni tal-Europol. Naturalment, u ħafna stati membri illi jifmu illi s-sigurta tagħna tiddependi anke fuq is-sigurta ta' pajjiżi oħra. Il-konċett ta' eh, stati nazzjon li kienem fil-seklu 19 madux japplika l-lum. Għanna bżon inkomplu ninvestu fil-skambi ta' informazzjoni, fil-kooperazzjoni biex pek Eh, nevitaw li kon problemu naħseb li il-ħidma l-għamlet il-Europol dwar dan kienet essenzjali. Smajna ħafna dwar li kuna persuni ta' kuntatt mill-Istati membri għan fl-Unjoni Ewropea madwar 60 il-pjattaforma fuq il-social media u jiena xtaqt inkun naf fejn nistgħu nsibu ċifri dwar il- eh, dwar l-investigazzjonijiet tagħkom dwar il-każijiet individwali li intom identifikajtu jekk sibtuhomx b'mod individwali u f'xi network dwar il-kwistjoni ta' ċiber sigurtà. Dwar dan smajna ħafna ma nafu li kienem ħafna transazzjonijiet illegali u flus ta' data illegali fuq l-ekkim sejħa Darknet. Zgur li l-Europol għandha rwol importanti u fil-kooperazzjoni tagħha mal-Pulizija dwar dan. Imbagħad dwar l-implementazzjoni tad-direttiva tal-PNR dina bħalissa edha tiġi diskussa fil-Parlament tal-Belġu. Issa bil-kontra ta' xiġri fl-awtoritajiet Ewropej, il-Belġu jixtieq jillimita din id-direttiva mhux biss għall-informazzjoni ġejja minn aeroplani manka l dik ġejja minn ferroviji, minn dajes, bastimenti, eccetera. U Għalhekk xtaqt nagħmel xi mistoqsijiet dwar dan. Il-Europol kif se tkun affettwata mill-iskambi dwar il-PNR u xi tħejjiet qed isiru u barra minn hekk. X'tista' tagħmel il-Europol sabiex sabiex tidentifika min qed juża l-flussi migratorji biex jidħol fl-Unjoni Ewropea. Issa, Grazzi, President. Jena irrit eh, nifraħlek, nifraħ il-Komitat Libe u Trojka għal din inizjattiva eccellenti ta' laqat interparlamentari fejn hemm rappresentati 23 eh, Parlament Nazzjonali. Rrit infakkarkom li design fil-mija tal-iskambi ta' informazzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea jiġu biss minn ħames pajjiżi u dan juri l-importanza ta' tisħiħ tal-kooperazzjoni f'dan il-qasam. U għalhekk huwa essenzjali li l-Kummissarju Julian King li aħna eh, apprezzajni ħafna meta kien ambasċatur fi Franza ikun appoġġat minn membri tal-Parlament li jkunu verament involuti u effiċjenti. U jiena rrid nisħaq fuq l-importanza li naraw li jkun hemm rappreżentazzjoni fil-grupp tal-kontroll li jkun hemm is-Senatu u l-ollok mamar tal tal-parlamenti fil-parlamenti kollha nitkellmu ħafna dwar il-ġlieda kontra terrorizmu u aħna nhar l-erba se nippreżenta proposta ta' rezoluzzjoni f'dan ir-rigward biex niskuraw li jkun hemm din il prezenza tal-Senat li jiena se nibatilkom jiena nixtieq li serraħ li moħħi fuq din il prezenza li semmiet imma mingħajr ebda ċertezza regali. Grazzi ħafna mill-Parlament Ewropew is-Sur Ala Alahu. Grazzi. Il-kollega tiegħi is-Sinjura Gomez irreferiet għad direttiva eh, proposta l ġdida dwar l-armi tan-nar. Il-Kummissjoni trid tipprojbixxi l-armi tanna li jintużaw anki fi avvenimenti sportivi. Alla volja sissa għatma rajna illi dawn l-armi jintużaw f'attakki terroristiċi u kważi għatma jintużaw f'xi reati il-terroristi użaw armi illi kienu traffikati jew inkella b'xi mod bidlu armi ta' tipi ieħor sabiex issi jkunu tajbi biex jużawhom huma. U dawn xorta waħda mhux se jkunu projbiti, għandi mistoqsija għas-sur Wainwright. Inti mill-pożizzjoni tiegħek u bl-arfin espert li għandek tista' tagħtina data konkreta, ċifri jew statistika li jappoġġaw din il-kroċata tal-Kommissjoni kontra is semi-automatic rifles. Din hija kwestjoni importanti hawnhekk issa u dal-waqt se tkun kwestjoni taħra ukoll qudiem il-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi ħafna is-Sur Xenchowski Velsek mill-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-Polonja. Mikrofonu għal-kellim. Jekk joġbok, uża il-mikrofon. Kużani, Sur President. Iva, grazzi. Għanna smajna xie starijiet eh, ġenerali u Nisa najdu illi aħna u koll sodisfatti li qed pass ieħor lejn skrutinju aħjar u msaħħaħ eh, ta' l-Europol. Naħseb illi dana sejjena biex eh, namlu xolna aħjar u anki sejjejna niffaċċaw l-sfidi enormi li għanna u dimna per eżempju xuħut mill-sfidi li qed joħorġu mill-kriżi tal-migrazzjoni ma irridu noqodu attenti qabel ma nitkellmu dwar aktar integrazzjoni ma iktar u iktar uh, f'din il, dan il-qasam hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni. Jien għandi ftit mistoqsijiet iva semmew ħafna teddidiet illum wara nofsinhar, imma hemm ukoll bosta riski illi jinħolqu mill-kriminalità organizzata bħal per eżempju sostanzi eh, psikoattivi ġodda dawn il-drogi ta' kimiċi illi qegħdin jitlu fl-istati membri qed joħolqu problemi kbar ħafna stati membri mhumiex pożizzjoni illi jindirizzawa dil il problema naf li hemm bosta soluzzjonijiet differenti offruti fil-kodiċi penali tal-li għandhom l-istati membri. Imma ma taħsbux illi tkun ħaġa tajba li kieku l-Europol kella u kol tindirizza dil problema bħala parti mill-kooperazzjoni biex nkunu nistaw nindirizzawa kif imiss il sinjura Ċinici. Iva, grazzi President, grazzi u koll lil kellima tagħna li urewna ħafna mill eh, tkellmuna dwar il-forum differenti ta' teddidit li jeżistu għal pajjiżi tagħna jena nappoġġa l-attività ta' l-Europol u naf xieġifiri u xtiswa il-ħidma tal-Europol għal xrajt il-rizultati ta' nir-ingrazzja u koll sur Julian King, komissarju, fil-impenn li ħa xieġilet kontra l-forum differenti ta' kriminalità fostom il-terrorizmu. Jena konvinta li dan il-grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari mux biss se jgħamil monitorraġ fuq l-attività ta' l-Europol, imma propju għalix se permettina nifmu aħjar l-attività tagħhom u sejjajna biex inkomplu insaħħu l-kooperazzjoni tant meħtieġa biex aħna rinfaċċaw dawn l-isfidi għaliex il-kooperazzjoni naħseb jena hija l-unika mezz biex aħna niġġieldu kontra fenomeni ta' kriminalità mit terrorizmu għal forom oħra ta' kriminalità organizzata u anki il-kriminalità ċibernetika u forom oħrajn ta' kriminalità li issemmew illum jiena xtieqt illi Insemmi wieħed mis-suġġetti illi semma is-sur Wainwright, jiġifieri it-tfal mhux akkompanjati kien fil-fatt l-Europol illi eh, għajjem dan is-suġġett li tant jinkwetana fost dawn il-tfal ġfir fat li ma jkunux ikkompanjati hemm id-diffikultà li ta' ma jkollhomx dokumenti hemm il-problema li m'hemmx skambju ta' informazzjoni li mbagħad ma il li nħarsuhom minn riski kbar li jiffaċċjaw anki fit-territorju Ewropew stess wara li jkunu għaddew minn momenti drammatiċi ħafna sakemm waslu fl-Ewropa. Għalhekk jekk jista' jkun jiena nixtieq li tajdu li x'jista' jsir, x'jista' jsir iktar u x-suġġerimenti tista' l llum. Grazzi. Iva, grazzi ħafna Katrina. Sa baqalna ftit minuti biex il-kellima iwieġbu mhuwiex possibbli illi il-kellima jwieġbu għal kull waħda mill-mistoqsijiet illi saru ħafna minnkom għamiltu kontributi eh, veramenti validi imma kien hemm ukoll xi mistoqsijiet speċifiċi indirizzati b'mod partikolari l-Sur Rob Wainwright li huwa il-kap operattiv ta' waħda mill-aġenziji li huma l-iktar attivi li għanna. Aħna m'għandniex il-ħin li nisimgħu t-tweġibiet tal-mistoqsijiet kollha li saru, imma ħanajdilkom li jekk il-kollegi hawnhekk mhux se jkollhom iċ-ċans li jwieġbu għal kollox, nixtieq illi eh, nitlobhom illi issemmu l-punti jew l-enin li xtaqu jagħmlu u anki eh, hemm dawk il-kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali illi talbu li jirċievu anki tweġiba bil-miktub jekk ma jkollkom xi ċans illi għom kif imiss għaliex verament il-ħin qiegħed għafas. Mela ħalli nibdew bil-Kummissarju King ma nafx hekk hemm xi punti li tixtaqt eh, tirribatti għalihom. Iva, grazzi. Jiena naħseb li ħaġa verament sabiħa illi naraw membri tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew u mill-Assemblej eh, Nazzjonali prezenti għawnek. Naħseb illi fuq ħafna mis suġġetti illi diskutejna llum, l-istati membri edin fuq il-linja ta' qoddim imma hemm aktar illi nistgħu u għandna nagħmlu fuq livell Ewropew biex ngħinuhom il dawn l-istati membri u l-aġenziji li għandhom biex nindirizzaw dawn l-isfidi. U jiena nittama illi flimkien se jirnexxinna namlu dan anki permezz ta' l-iskrutinju tagħkom fuq l-Europol. Hemm elementi oħrajn li semmejtu hemm ċerti oqsma fejn il-leġislazzjoni tista' tkun utli u eh, ħafna minna għadna li nittamaw illi jekk jista' jkun sa qabel mis-sena jkollna direttiva fuq is-CT u il-kodiċi tal fuq il-frontieri imma anke ukoll il-proposti aktar kontroversjali fuq l-armi legali. U nieħu l-opportunità biex intenni li minnaħa tal-Kummissjoni m'hemm mebda intenzjoni illi uh, eh, inwafu l-użu leġittimu Eh, per eżempju ta' dawn l-armi minn dawk li jisparaw bħala sport. Mbagħad issemma il-PNR ukoll minn ħafna minnkom aħna llum ħriġna rapport fuq kif nistgħu ngħinu lill-istati membri jimplementaw id-dispożizzjonijiet diffiċli eh, tal-PNR sal-rebbija tal-2018 problema u kol biex naraw kif nistaw nużaw bl-aħjar mod possibli s-sistemi eżistenti dwar l-iskambju ta' informazzjoni ħafna minnkom semmejtu koll l-importanza tal-protezzjoni tad-data u hawnhekk irrid nirrepeti illi aħna impenjati 100% rispett sħiħ tal-protezzjoni tad-data u id-dritt tal-privatezza għaliex huwa biss jekk aħna li nikkonvinċu il-ċittadini tagħna li l-isforzi li qegħdin nagħmlu biex niġġieldu kontra t terrorizmu għabbazi ta' drittijiet fondamentali huma se jkun jistgħu jaċċettaw dawn il-miżuri għan baqanna xisir Eh, sabiex aħna niksbu l-aħjar mill-sistemi tal-informazzjoni li għanna naraw fejn hemm in u fejn hemm bżonn nieħdu passi biex nagħmlu xi ħaġa dwarhom. Aħna llum se niltaqa' ma' rappreżentanti tal-istati membri kollha u l-istituzzjonijiet Ewropej biex inkomplu naħdmu fuq din l-sfida tal-sistemi tal-informazzjoni. Jena beħsibni nżomkom informati għawnek fil-Parlament Ewropew imma anki l-Parlamenti Nazjonali biex najdilkom fiex edin fuq dan ix-xogħol. Irrid ngħidilkom ukoll illi hemm finanzjament disponibbli biex ngħinu lill-istati membri biex jiġġieldu kontra attakki ċibernetiċi u kriminalità ċibernetika programmi taħt l-ISF u anki hemm ukoll eh, sejħiet għal proposti speċifiċi taħt l-istrateġija għal sigurtà ċibernetika. Nista' nkellimkom ras imbras eh, fuq dawn l-istrateġiji maħna qegħdin nippruvaw nagħmlu da kollu li nistgħu biex ngħinu nappoġġaw lill-istati membri naf li ħafna minnkom intom sempliċi rappresentanti tal mhux biss minn dak li qed jirrappreżentaw il-Parlament tar-Renju Unit, imma ħafna minnkom semmejtu il-Brexit. Jiena verament kontent li il-gvern tar-Renju Unit Eh, ħaddem il-possibilità tiegħu biex ikollu opt-in f'dan ir-regolament u għalhekk għal eh, fil-futur qarib dawn se jkunu qed jipparteċipaw f'dan ir-regolament ħaġa pożittiva ħafna li għattilkom f'dawn l-aħħar eh, xarejn jiena rrid inħeġġeġ l-istati membri kollha biex kemm jista' jkun jimpenjaw ruhom kemm jistgħu fl-isforzi wkoll li aħna qegħdin nagħmlu biex nibnu unjoni tas sigurtà li tkun effettiva. U l-Europol hija propju is-sinsla ta' dawn l-isforzi li qegħdin nagħmlu. Rob Wainwright. Iva, ħalli ngħaddi mill-ewwel għall mistoqsijiet biex niprofa nwieġeb l-ola numru tagħhom. Mela fuq il-mod kif l-istati membri qegħdin jaħdmu u jibatu l-informazzjoni l-Europol jidher li ħames stati membri biss kienu qed l-informazzjoni. Dan l-aħħar il sitwazzjoni tjiebet propju anki minħabba l-impatt l attakki ta' Pariġi u l-attakki ta' Brussell. U issa naħsbu li l-maġġoranza ta' ġelida barranin illi marru l-Irak issa nafu minn huma u xortan għadbaqa' għax naħseb l-agenda tal-interoperabilità tal-Kommissjoni importanti ħafna, aħna qed inkomplu naħdmu sabiex ikun hemm l livelli taqsim ta' intelligence eh, ma' l-Europol, ma' l-Komunità tal-Pulizija u anki servizzi ta' sigurtà fl-Ewropa. Dak il-qal sur Redias Demera bir-raġun fil-fat l-Europol Eh, tirrispetta bisħieħ il-third party data sharing rules ġifiri meta xaħat jibat l-informazzjoni aħna naqsmu din biss wara dawn il-pajis partikolari għat il-konsens tijaw. Jena l-komissarju eh, nawguralu u koll nirringrazzjah ta' dak li għallinna dwar l-intenzjonijiet tal-Gvern tar-Renju Unit dan huwa importanti imma importanti wkoll għall-Europol għaliex il-Renju Unit huwa wkoll membru importanti tal-organizzazzjoni tagħna. Il-Sur Diaz Mera eh, nirringrazzjah tal-ħidma li għamel fuq ir-regolament dwar l-Europol huwa propju eh, ħadem ħafna u aħna l-ħidma tiegħu napprezzawha ħafna l sinjura Gomez dwar il-Panama Papers kifat tinti inti l-Europol kien identifika ħafna rabtiet tal-intelligence bejn informazzjoni disponibli lil pubbliku dak li kellna fid-databases operattivi tagħna li l-istati membri għadnilhom dawn il-konnessjonijiet u sa issa ebda wieħed minnhom ma wieġeb u ħadd ma talabna illi nibdew xi investigazzjoni dwar il-rotot sikuri u legali dik hija eh, mistoqsija politika u nippreferi ma wieġibx aħna bħala Europol u eh, l-Korp Ewropew ta' Gwardji tal-Frontieri, ir-wol tagħna huwa li nwaqfu lil dawn il-kriminali milli jisfruttaw il-possibilitajiet li jeżistu mill jaqsmu u koll il-frontieri b'mod illegali u eh, jiperikolaw il-ħajiet ta' tant nis. Aħna f'Europol għanna ħafna skambju ta' informazzjoni ma' Norveġja ta' kuljum u niksbu ħafna riżultati tajbin u ma' membru importanti u kol ta' l-Europol illum għas senjura Kosmopoli kif jista' jkun hemm dal-iskrutinju tal-protezzjoni tad-data. Tini wkoll importanti għar reputazzjoni stess tal-Europol u eh, niskurak li regolament saħħaħ salvagwardji għal protezzjoni tal-data eh, u supervizur Ewropew tal-protezzjoni tad-data se jkollu iktar setat biex jara kif qed tinżamm din id-data kif qed tinħażen id-data dan is-supervizur ġej fil-Parlament u Eh, ovvjament jagħti kont lilkom fej kollu wkoll il-possibilità illi uh, jippubblika il-rapporti dwar l-ispezzjonijiet illi jsiru dwar is-Sinjura Kaufman u l-aċċess għall-Eurodac jina ma nafx jekk id-direttiva dwar il protezzjoni ta' data tal-2018 eh, tistax tinkludi dik il-possibilità, pero però nistaw forsi nirriflettu aktar dwara għem soluzzjonijiet li huma possibbli sabiex niskuraw li l-Europol ikollha aċċess proporzjonali għal database oħra tal-Unjoni Ewropea li tippermettilna naraw kemm terroristi u kriminali oħrajn qed jippruvaw jisfruttaw il-salvagwardji tal-sigurtà li għandna fl-Unjoni Ewropea Sur Van Molen għalinna dwar id-darknet u kif tagħna qed isir dejjem iktar importanti biex jiffaċilita kriminalità organizzata u terrorizmu online huwa diffiċli ħafna li l-pulizija tinvestigom daw l-affarijiet għaliex il-mod kif jintużaw il-metodi ta' encryption biex jaħbu l-identità u l-komunikazzjoni ta' dawk li aħna qegħdin nimmirawhom. Um, u anke hemm bżonn li ikun hemm miżuri għal ħażna tad-data kemm fuq livell nazzjonali u anke fuq livell Ewropew sabiex il-pulizija jkollha kemm jista' jkun l-għajnuna li għandha bżonn Il-regolament dwar il-PNR tħeġġeġ l-istati membri biex jaqsmu l-informazzjoni ma' xurxin imma permezz tal-mekkanizmu tal-Europol jena nħeġġeġ li dawn l-istati membri biex jizawu is-sistemi ta' komunikazzjoni tal-Europol biex niżguraw il-data tal-PNR proċessata tista' tkun iċċekjata b'mod awtomatiku ma' database istana biex aħna nsibu il-konnessjonijiet meħtieġa staqsejtu kol dwar flussi ta' terroristi permezz tal-kanali tal-li użaw l-immigranti. Aħna uh, batna uh, uffiċjali fil-Greċja u l-Italja u koll għanna uh, eh, uffiċjali u koll mill-amministrazzjonijiet nazzjonali sabiex jinżammu l-standards xirqa ta' sigurta fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u anki biex jinqabdu dawk il-terroristi illi qegħdin jippruvaw jaqsmu il-frontieri esterni. Mbagħad fuq is-sur għalaħalu uh, eh, fuq l-armi tan-nar jiena sissa m'għandix provi ta' armi semi-automatiċi li huma fidejn il-terroristi l-istrateġija tagħna li hija appoġġjata wkoll mill-direttiva li qed tiġi proposta dwar l-armi tan-nar huwa li aħna eh, nimlew dak il-vojt li jeżisti u li permezz tiegħu il-terroristi jistgħu jiksbu aċċess għal dawn l-armi. Kien hemm armi li nsterqu armi legali li insterqu ma kien ta' taħat, però bekk ukoll koll dawn l-armi spiċċaw fil jintużaw ħażin biex ngħidu hekk. Aħna rridu eh, niġġieldu jew nwaqfu illi dawn l-armi semi automatiċi li huma adattati wkoll għall-użu militari u rridu niżguraw illi dawn ma jispiċċawx f'idejn it-terroristiċi. Dik hija l-proibizzjoni li trid il-Kummissjoni. It-terroristi qegħdin jużaw bosta tipi ta' armi tan-nar Eh, u qed naraw li eh, hemm evoluzzjoni lejn aktar violenza u aktar illa minnaħa tat-terroristi. U jekk bad baqa' xi punti li jiena ma semmejthomx forsi nistgħu inwiġbukom bil-miktub. Grazzi ħafna. Jiena attendejt ħafna minn dawn il-laqat interparlamentari. U naf li intom membri parlamentari li taħdmu fil-Komitati tal-Ġustizzja u meta naslu f'dan l-istadju tal-laqdja nkunu tixtriqu strasqu mistoqsijiet li kummissarju anke direttur tal-Europol naf li probabli mħafna mistoqsijiet dettaljati li tixtiequ issaqsu u nixtieq li kieku għandna daqshekk ħin. Imma tal-inqas issa eh, jekk għandkom xi mistoqsijiet tistgħu trisquhom permezz tas-segretarjat tagħna. Din il-konnessjoni tkun biss mhux mhux biss simbolika imma anke fattibbli. Issa nixtieq nati il-mikrofonu għall-aħħar kelma lis-sur eh, Rambor jekk jogħġbok biex tikkonkludi. Grazzi, President. Iva, jiena saret li mistoqsija dwar jekk jien nix ċert jekk il-PNR ix qed taħdem b'mod effiċjenti 100% ovvjament m'hemm ebda sistema li hija effiċjenti 100% aħna qegħdin naħdmu biex noħolqu sistema u naħseb li żewġ eh, eh, aspetti jsemmew l-effiċjenza tas-sistema, il-kooperazzjoni internazzjonali mbagħad fl-istess ħin u dan huwa importanti wkoll il-żamma ta' tradizzjonijiet demokratiċi tagħna ġifieri l-kontroll fuq l-attività tal-pulizija sabiex il-garanzija tal-libertà tkun imħarsa u hija eh, propju dik il-linja li hija llum fil-fema tiegħi tant importanti. Colleagues, this um, brings us to... Grazie tassu, eżis kollegi mela bekk wasalna fit-tmim din l-ewwel sessjoni. Nixtieq insemmi għaliex naħseb dan li ma miltux fil-bidu tas sessjoni illi il-fatt illi aħna din eh, ħanislu fil-fazi ġdida tal-Unjoni ta' Sigurta, ifisser li aħna bħala MEPs edin nipruvaw nibnu xinija se tkun din il-leġenda ġdida ta' Sigurta. U anke il-Kummissarju semma dan fil-bidu kif smajna mix-xogħol li qed isir minn obbojnajt u kollegi hemm bżonn ta' rwol imsaħħaħ l-aġenziji tagħna palista fil-Parlament Ewropew għanna semmu kol li edin naqdu fl-imkien, informaw bosta files għaliex għanna ħafna leġizlazzjoni bħalissa li ser taqa taħt dan il-qasam aħna nixtiequ però illi ikunem hemm implementazzjoni u naf li l-Kummissarju jixtieq li tkun priorità ma jagħmilx sens li jkollna leġislazzjoni fil-qasam tas sigurtaj jekk din ma tkunx implementata. Nasab li dan huwa il-messaġġ li jridu jwaslu ma' partikolari l-MEPs li meta aħna nkunu qegħdin Nirregolaw il-ħassil tal-flus, direttivi tas sigurtà l-PNR, il-ġeda kontra terrorizmu, dawn irridu li jiġu implementati la darba li aħna nkunu wettaqna l-irwol tagħna naf li dan huwa wkoll parti mill-prijoritajiet fl-aġenda tagħkom. Naf ukoll li bosta kollegi huma responsabbli għal numru ta' files u kif smajna anke l-Ministru Djersimera fir-rigward ta' regolamenti ta' l-għandu xasumma l-Europol. Issa, Nixtieq nirringrazzja tliet kollegi li kellna maħna, il-Kummissarju Julian King, Robert Rob Wainwright, il-Direttur tal-Europol u Dominic Ramborg li President tal-Kumitat tal-Atti Kostituzzjonali Legislazzjoni u Amministrazzjoni Ġenerali tal-Assembleja Nazzjonali Franċiża. Grazzi tal-li ġejtu għal dan eh, għal din il-laqa mela issa ngħaddu mal-ewwel għat-tieni sessjoni. Nitlob il-kallima għal din it-tieni sessjoni sabiex jiġu fuq qudiem. E, waqt li qed postkom ser namma introduzzjoni għax ma forsin bil-ħin. Għanibda bl-introduzzjonijiet waqt li qed tibdlu il-pożizzjoni tibdlu s-siġġu. Jiddispjaċini li mhux se jkollna pawza, se jkollna inkomplu biex naġlu kemm jista' jkun. So that's so much time for selfies and um, other things. Okay. Mux il-waqt li nieħdu is-selfies issa.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 Okay, colleagues, let's, um, let's begin. Um, kollegi, eja nibdew. Grazzi tal-paċenzja ta'kom. Mela, kollegi, ser nidħlu issa fiktar dettal fil-rigward tal-skrutinju tal tal-Europol u li kolna skrutinju effettiv Se naraw issa il-modi li bih il-grupp JPSG li se jitwaqaf taħt eh, dan il-regolament il-ġid kif tafu ħafna minnkom il-konferenza tal-kellima tal-Parlamenti Ewropej fil-Mejju tal-2016 qalbet fuq approċ pass pass li se jiddefinixxi l-modalitajiet ta' dan il-JPSG inkluż l-organizzazzjoni ta' din il-laqa interparlamentari biex jiġi spjegat aħjar dan l-approċċ u l-ħidma li saret sa issa għandi il-pjaċir illi nati il-mikrofonu lill-Sinjura Edita Pfunder li hija rapporter tal-Kumitat tal-Kunsell Nazzjonali tar-Repubblika Slovakka għal kwistjonijiet Ewropej fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni li ser tmexxi wkoll il-grupp ta' ħidma trojka fuq il-modelli sajjiet tal-JPSG tal-Europol. Dan jinkludi l-Lussemburgu, l-Slovakja, l-Estonja u l-Parlament Ewropew. Sinjura Funter, inti ser eh, tispjegalna dan l-approċ u l-ħidma li saret sissa. Nilqawk u natuk il-mikrofonu. Grazzi tassew, eżis kollegi, grazzi ħafna l-Komitat Libe tal-li organizza dan il-Komitat Interparlamentari u din il-laqa dwar il-Europol biex inwaqfu mekkanizmu għal-grupp ta' skrutinju konġunt għal-Europol. Kif tafu il-grupp ta' ħidma ta' Trojka jinkludi rappreżentanti politiċi tal-Parlament Lussemburgis, tal-Parlament Estonjan Slovak u anke l-Parlament Ewropew. Dan twaqqaf u ingħata il-mandat li bijom jiġu stabrit l-modalitajiet tal-JPSG għabbażi tal-konklużjonijiet tal-kellima tal-Parlament Nazzjonali f'Mejju tal-2016, diskussjonijiet li seħħew fil-Lussemburgu. Il-kellima qablu illi jkollna proċedura li timxi pass pass l-ewwel. Pass jikkonsisti fil-konsultazzjoni mal-parlamenti kollha u l-kmamar kollha. Il-grupp ta' ħidma qabel illi il-modalitajiet tal-JPSG għandu jiġi definit qabel din id-direttiva ġda tidħol fis-seħ, ġifieri qabel l-ewwel ta' Mejju 2017. Dan għandu jinkludi l-għamla, il-post, kif ukoll il-proċedura li bija ikun hemm eh, il-bieħ dan il-grupp ta' skrutinju. Ħareġ ukoll kwestjonarju li tqassam il-parlamenti kollha u kmamur kmamar kollha fil-ewwel ta' Settembru fejn kienem tlet mistoqsijiet prinċipali fuq il-modalitajiet u kienem mistoqsija u kol dwar l-esperienzi tal-Parlament fil rigward tal-Aġenzija ta' Infurzar 24 Parlament u wieġbu u jirrappreżentaw 25 stat membru tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament. Il-grupp ta' ħidma eżamina it-tweġibiet kollha kif tafu anke qabbaż ta' dokumenti illi batnilkom. It-tweġibiet inizjali kienu differenti. Kienu jvarjaw ħafna u urew opinjonijiet differenti ħafna tal-Parlamenti Ewropej fir-rigward tar-regoli li għandhom jiġu stabiliti għal dan il-grupp ta' skrutinju. Aħna ippruvajna noħorġu bi proposta ta' kompromess fejn għamilna referenza għal dawn il-mistoqsijiet speċifiċi għal kwestjonarju. Aħna u koll ħarisna lejn l-osservazzjonijiet li rċevejna mill-parlamenti, il-bilanċ, trasparenza, kemm jista' jaħdem fil-verità dan il-JPSG. Il-kompromessi tagħna huma bbażati fuq id-dispożizzjonijiet tar regolament il-ġdid tal-Europol. il ġdid tal europol dan il-test indbat il-kon fis-22 ta' Novembru u ser jiġi użat bħala dokument għad-dibattitu tal-lum. Ser niprezenta issa il-proposti konkreti tal-grupp ta' ħidma fuq il-sħobija eh, f'dan il-JPSG il-Parlamenti Nazzjonali ma wrawx preferenza lejn xi alternattiva partikolari, xi parlamenti jemnu illi numru ta' kumitati differenti għandhom ikunu involuti fil-eżerċizzju ta' skrutinju tal-attivitajiet tal-Europol. Għalhekk aħna qegħdin nissuġġerixxu li l-membri tal-JPSG għandhom jinħatru fuq livell individwali mill-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk aħna rridu għatnamu din il-rakkomandazzjoni biex dawk li għandhom l-esperienza jkunu voluti u jinħatru mill-kumitati relevanti. Dan jgħin sabiex naraw xinu ma differenzi bejn il-parlamenti differenti u biex anke ninkludu dawk li għandhom esperienza. Issa fuq l-amla tal-JPSG għal darboħra hawnhekk ma kienx hemm xi preferenza partikolari Per eżempju, il format skolla tal- kooperazzjoni interparlamentari ġew offruti iżda ħafna mill-Parlament Nazzjonali ma għażlu l-ebda format eżistenti u għażlu li jkun hemm format ġdid. Għalhekk il-konklużjoni tagħna hija li hemm bżonn li noħorġu b'format ġdid għal JPSG. Xi Parlament Nazzjonali jemnu illi l-għamla numerika ta' dan il-grupp ta' skrutinju għandu jikkunsidra l-effiċjenza u l-fattibilta kemm ta' sew jista' jiffunzjona dan il-JPSG u għandhom jiġu konsidrati wkoll fatturi oħra bħal l-eżistenza ta' żewġ eh, kmamar parlamentari per eżempju. Issa, numri speċifiċi aħna rajna illi kienem eh, varjeta sħiħa U għalhekk nemnu illi l-Parlamenti Nazzjonali għandhom jiġu rappreżentati minn membru wieħed sa sitt membri u il-Parlamenti Nazzjonali qed jissuġġerixxu approċċi differenti għal membri Ewropej jew mm, individwi partikolari jew il kumitat seħħ tal-Libe, il-grupp ta' ħidma ikkonsidra dawn il-proposti fuq l-għamlu numerika ta' dawn il-komitat u fil-rigward ta' u biex nħu kompromess ħassejna li huwa importanti ħafna illi il-JPSG ikun effiċenti jilħaq bilanċ bejn il-Parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew skont Trattat tal-Lisbona u anke il-regolament il-ġid tal-Europol. Fid-dawl tal din il-kwistjoni komplessa qed nieħud gost illi l-grupp ta' ħidma rnexxielu joħroġ kompromess aċċettabbli. Il-proposta tagħna hija illi dan il-grupp jinkludi żewġ membri għal kull Parlament Nazzjonali u fejn hemm żewġ kmamar ikun hemm membru għal kull Kamra. Apart minn hekk għandu jkun hemm ukoll sitt membri parlamentari Ewropej u Għalek, dan ikun jammonta għal 62 membru. Fil-grupp ta' ħidma aħna nħossu illi aħna għasajna illi din il-proposta tilħaq bilanċ bejn il-parlamenti nazzjonali u anke ma ma tiffavorixxix il-Parlament Nazzjonali fuq il-Parlament Ewropew dan in-numru żgħir ta' 62 jimxi id-fit ma suġġeriment illi dan għandu ikkun grupp effettiv li jaħdem mod maġġel u li jindirizza affarijiet konkreti. Imbagħad fuq il-presidenza, il-post u kemm il-darba għandhom isiru l-laqat. Irċivejna wkoll tweġibiet differenti. Ħafna parlamenti nazzjonali ħassew li huwa importanti li wieħed jikkonsidra kemm jisir jiswa flus u koll biex jitwetqu dan il-laqat, kemm tasaw jista' jaħdem u għalhekk aħna il-mistoqsija samnija f'numru ta' elementi differenti. Numru ta' parlamenti nazzjonali jemnu illi dan il-grupp għandu jitmexxa mill-Parlament Ewropew. u il- rotating presidency u koll. U fuq kemm il-darmandu jiltaqa' dan il-grupp ta' skrutinju aħna għamilna referenza għal regolament fejn qed jiġi suġġerit illi l-uniku rwol illi ser ikollu il-JPSG huwa li jkun huwa limitat biż-żmien Għalhekk il-grupp għandu jiltaqa biex jiddiskuti il-pjan annwali tal-Europol. Ir-ruoli oħra bħal pereżempju d-direttur tal-Europol u r-ruoli oħra mhumiex limitati biż-żmien. Fid-dawl ta' dan kollu u jekk nżommu f'moħħna l-insistenza tal-Parlament Nazzjonali illi il-JPSG jaħdem mod effiċenti, aħna qed nissuġġerixxu li l-JPSG jiltaqa' darba f'sena u jekk ikun hemm bżonn jiltaqa' għal sessjoni li ddum iktar minn ġurnata waħda. Rajna wkoll possibilità illi l-Presidenza u l-Parlament Ewropew ikunu jistgħu jiltaqgħu eh, flaqa straordinarja biex jiffaċilitaw il-loġistika u biex joplu b'mod iktar effiċenti. Għalhekk qed nissuġġerixxu illi laqa annwali obbligatorja tal-JPSG issir fil-Parlament Ewropew u kwalunkwe laqa straordinarja li jkun hemm bżonn issir fil-post fil-pajjiż li jkollu il-Presidenza jekk jaqbel il-Parlament Ewropew. Il-kollegi tiegħi U jiena lesti li nisma l-opinjonijiet tagħkom u anke suġġerimenti li jista' jkollkom. Skont dawn il-konklużjonijiet, li wasal jom il kalima ta' Parlament Nazzjonali dawn is-suġġerimenti ser jiġu ikkonsidrati fil-proposta li jmiss u din ser. Naddu għal Parlament Nazzjonali sa' 16 Deċembru ta' din is-sena. Il-Parlamenti Nazzjonali se jkunu jistaw juru l-opinjoni tagħhom sa frar 2017 Imbagħad il-tfassil finali ser jiġi adottat fi Bratislava fi 23 u l-25 ta' april u l-konferenza tal-kellima fil parlament Nazzjonali. Dak kollox għalissa l-esta illi nipparteċipa fid-diskussjoni jiena ser ikolli immur fi Slovakkja u għalek ser ikolli nitlaq fil-ħamsa iżda l-kollegi tiegħi ser jibqgħu hawnhekk se jkunu qegħdin jisimgħu b'attenzjoni u ser jinformawni anke dwar il-diskussjoni li ser issir u l-konklużjonijiet li jintlaħqu. Grazzi tassew, mela, suppost għandkom kopja tal la ta' proposta u l-estil li nirċivu anke tweġibiet u mistoqsijiet dwar dan. Issa, ser nisimaw minnaħħa ta' membru tal-Parlament Ewropew, is-sur Agustin Diaz Temera, li kien ir-rapporter għal-Parlament fuq il-regolament tal-Europol u, u se għat qed jintervjeni issa. Grazzi. Eh, Muċa grazzi, senjor President. Grazzi, President. Xtaqt insellem lill-kollegi kollha li hawn f'dan it-tieni panel. Ser inkompli nżid ma' L-informazzjoni diġatatna reprezentanta tal-presidenza slovakka. Nittama li dak li sennaj ikun siwi sabiex nkomplu mal-diskussjoni ser ikun għawissa. Għaw xie għandi xie għahbariet jgħavvizi li forse għandkom xalfejt tkunu tafu ma xtaqt najdilkom jina l-dejt il-proposta legislativa tijaj bħala rapporter tal-Europol bl-ewel test fuq il-grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari parlamentari f'ġunju tal-2013. Però, aħna inna seba snin naħdmu fuq il-JPSG. Għalix dan, għalix jena kontraporter tal-deċizjoni tal-Konsil u d-deċizjoni tal-Konsil hija il- il-liġi regolament illi fuq jistriħu l-Europol. U fuq dak fuq dak il-regolament se jistriħu koll l-Europol bil ewwel ta' Mejju tal-2017. Jiena dejjem ikkonsidrajt il kontributi kollha li għamlu il-parlamenti nazzjonali. Il House of Lords tal-Renju Unit il-kontribut li tat il-House of Lords fil-fatt kella kontribut partikolari ħafna li diskutajt ħafna maħħom jina negozjajt mal-Konsil dwar din il-kwistjoni u fl-aħħar wasanna għall-artiklu li jgħat għal-ftajim li jgħat fl-artiklu 51 tal-ftejm tal-Europol permess ta' dan l-artiklu, l-Europol parlamenti nazzjonali ser jiddeċidu flimkien l-istruttura un bat wara se kullu sar ikun hemm ukoll regolament intern tal-JPSG. U dan brabta ma' artiklu disa tal-protokoll numru wieħed. Mela dan ir-regolament votajna dwaru fil-11 ta' Mejju ta' din is-sena fil-plenarja tal-Parlament Ewropew u ser jidħol fis-seħ kifet fl-ewwel ta' Mejju tal-2017. Bilan illi jinstab bejn itna kollna fuq il-kwistjonijiet li żjed bażiċi tal-JPSG li zed punti ewlenin li diġa semmit il-kollega Slovakka bħal per eżempju minħajja il-membri, Eh, kemm ser ikun hemm membri il-presidenza u tan kollu eh, fil-fatt eh, sedaw jiddiskutuh il-parlamenti nazzjonali aħna saqsejnijom dwar da, kien hemm tliet parlamenti nazzjonali biss li ma weġbux. Imbagħad badna dawk ir-risposti kollha, ġbarnihom flimkien, ħriġna b'dokument u flimkien mad-dibattitu tal-lum dan għandu jwassalna għal ftehim għal għal abbot taftajn biex najdu hekk. Għanna naslu għal abbot taftajn u dim il-konferenza li jmiss ta' kellima tal-Unjoni li ser tkun fi Bratislava fit-23 u fil-25 ta' April. Importanti illi nilħu ftejm sa dawn id-dati għaliex hemm bżonn illi l-istrument li qed niddiskutu llum inżommuh attiv sal-ewwel ta' Mejju tas-sena d-dieħla. Fl-ewwel panel smajna kemm għandha rwol importanti l-Europol bħalissa fid-dawl tal-teddidiet kollha li għandha qudiema bħal eżempju l-fenomenu tat-terrorizmu. Għalhekk importanti li narfu x-xogħol illi qiegħda tagħmel din l-Aġenzija Ewropea tal-Pulizija fil-dimensjonijiet kollha tagħha. Ma nistawx nsemmu kol il-prevenzjoni. Jina bħala rapporter ta' deċizjoni u tal- ehm, regolament, jina dejjem ftajt fil-ħidma ta' din l-Aġenzija u barra minnek. Kelli anka l-opportunità illi ehm, nisorvelja l-attivitajiet tagħha fiħdan il-Kumitat Libe. Jina kont parti wkoll mill-Konsill Amministrattiv tal-Europol bejn l-2002 u l-2004 kont qed eh, rappreżenta mek il-Gvern ta' Spanja. Il-Europol manda lebda poter ta' implementazzjoni. L-Europol tipprovdi appoġġ l korpi ta' sigurtà u l-Pulizija tal-Istati membri u anka fl-użu tal-data personali l irpol ta' Europol jitrob li kunem skrutinju mill-Parlamenti Nazzjonali l-artiklu 88 ta' TFU jistipula ek il-proċedura ta' kontroll tal-attivitajiet tal-Europol ser tkun fidejn il-Parlament Ewropew il-Parlament Ewropew flimkien, neġenajt flimkien mal-Parlamenti Nazzjonali. Għalek, għal-kem il-proposta tal- komitat fil-2013 kienet xejn waħda dajfa, jiena ressat numru ta' emendi li tistaw sibrom fil-dossiers, jekk tridu, sabiex nisviluppaw u nimplementaw artiklu 88 ta' TFU, il-Trattat fuq il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tiegħi, il-kontroll demokratiku għandu jkun għandu eh, ikun flimkien bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali il-Parlament Ewropew għandu l-rwol li jappoġġa lil dawk nazzjonali. Minħabba l-fatt li l-Europol iġġib ħafna mill-informazzjoni tagħha mill-Istati membri, dan il-kontroll huwa indispensabbli. Għalhekk, permessa dan il-kontroll nistaw inkompru anka inkatru il-fiduċa. Il-fiduċa hija propju punt dajef tal-Europol storikament ftit kien hemm fiduċja fil-Europol, allura ftit kien hemm skambji. Għaliex fl-istati membri faċli illi nippruvaw eh, noħorġu b'sanzjonijiet u nikkastigaw, imma fejn tidħol il-prevenzjoni għadna daqsxejn lura u kif niprevenu billi naqsmu flimkien l-informazzjoni u dan imur l-lin mid-dikjerazzjoni li qed nagħmel jien bħalissa. Kif qed jiena ħafna matul negozjati sabiex nikkonvinċi li l-Konsil sabiex jibda jitħaddem mekkanizmu ta' mekkanizmu ta' skrutinju li qed nsemmu. Dwar il- il-min se jkunu membri, kemm se jkunu membri dwar il-presidenza, dwar fejn ser jisiru laqat u dwar kemm ser ikun hemm laqat, għal-Parlament Ewropew u għalija bħala rapporter li zed importanti u għalli il-JPSG kollu tlet karatteristiċi prinċipali, iġifiri, li jkun zaħir, li jkun eh, mirat u li jkun effiċjenti, effikaċi. Mela, li kollu dan daqs raġonevoli. Pero, xtaqt nfakkar u koll illi l-artiklu 88 ma jistabilix li għandu jkun hemm proporzjonalità bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali, anzi jistabilixxi li għandu jkun hemm parità. Dwar it-tieni punt, illi l-membri jkunu esperti fil-qasam tagħhom. Meta konna niġbru flimkien ir-risposti għal kwistjonarju li għamilna, eh, rajna illi kien hemm ħafna illi semmew illi f'dan fil-JPSG jistgħu eh, jipparteċipaw anka nies illi m'għandhomx speċjalizzazzjoni kif suppost. Barra minn hekk il-konsultazzjoni tkun kif suppost bejn il-pajjiż involupt u l-pajjiż illi eh, ikollu l-presidenza fideh dak il-ħin. Dana hija xi ħaġa li mhix involuta issa fil ftajim imma forsi ta' min tkun involuta dan li ħansemmi issa. Jiġifieri l-fatt li jkun hemm sekretarjat. U dan anka raġunijiet ekonomiċi, loġistiċi u anka għal kwistjoni ta' traduzzjoni, ta' interpretazzjoni illi u wkoll fundamentali fil xol li ser nagħmlu, għawek għandna l-opportunità li l-ewwel darba naħolqu kontroll demokratiku reali u adekwat fuq l-Europol. U għalek, għanna bżon ninsibu ftejim reali, ftejim eh, konsens bejn kulħadd. Jina eh, nempatizza ma' trojka dwar il-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rakkomandazzjoni. U barra minn hekk imma jiena għandi ċertu riservi u dawn ir-riservi li għandi nistgħu nurhom fid-dibattiti li ser ikonna żied il-qudiem. Illum qabel ma ġejta hekk għal din il-laqgħa sirt naf li hemm stat membru li ser iressa xi emendi. Tajjeb ħafna għandu jkun. Propju hekk għandu jkun. Jiena wkoll kieku ressa xi emenda. Issa dwar il- eh, l-inkarigi li semmit il-kollega Slovakka, dawna eh, memx għalfej diskussjoni dwarhom, dawn huma stabiliti fl-artiklu 51 tal-Europol. Nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni, ħasni privileġġat li qegħdin hawnhekk li għandi l-attenzjoni tagħkom u permettu li anka nsellem il-kollegi mill-Rati Ġenerali ta' Spanja. Grazzi. Thank you very much, Diaz de Mera. Grazzi tassew l-Onorevoli Diaz de Mera. Eh, inti tixtieq tintervjeni sal aktar l-qoddim, ok. Mela tajjeb. Grazzi tal-analiżi tiegħek u tal- kritika kostruttiva fuq din il-proposta. Naddu issa biex nisimaw l membru fisem il-Bundestag Ġermaniż eh, sinjura Anita Schaffer li hija membru wkoll eh, fil-Kumitat tal-Affarijiet Interni. Grazzi tassew, Sur President, Sinjuri Qed niltaqgħu lum biex inwaqfu dan il-grupp ta' skrutinju ġdid għal Europol. Il-kol kemm aħna naqblu kemm huwa importanti x-xogħol imwettaq mill-Europol. Din hija raġuni għalfejn aħna in noħduha bis-serjetà it-twaqif ta' dan il-grupp ta' skrutinju. Nħossru li responsabilità konġunta li ikollna skrutinju parlamentari ek kif huwa stabilit fi trattat tal-Lisbona. Dan biex ikun organizzat b'tali mod illi l-Europol jaħdem b'suċċess. Għall-ewwel darba il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali ser jaħdmu fl-imkien biex jenalizzaw l-awtorità Ewropea Eżekuttiva. Din hija dan huwa pass l-ewwel pass storiku fir-rigward tal-skrutinju parlamentari. Sissa il-skrutinju konġunt dejjem sar bċertu parametri bħal fostom CFSP per eżempju jew inkella entitajiet oħra illi jaħdmu bi prassi stabilita. Nixtieq nirringrazzja il-membri tal- parlament Ġermaniż u anke tal-Parlament Slovak li ħadmu ħafna biex ħejjew dan. Grazzi għal ħidma tagħhom u l-konsultazzjoni tal-Parlament irnexxielhom iwaqfu eh, it-triq il-qudiem għal dan il- kumitat ta' skrutinju nixtieq ukoll nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità li nressa il-suġġerimenti min-naħa tal-Parlament Ġermaniż biex nimxu maħħom anke fid-dibattitu li għanna l-lum wara nofsinhar. Għanna wkoll nirringrazzjaw il-Parlament Ewropew u anke l-Parlamenti Nazzjonali illi ikkontribwew b'mod pożittiv għal dan għal dan id-dibattitu il-Bundestag Ġermanis jilqa il-proposta tal-grupp ta' ħidma ta' Trojka u il-membri li ser jinħatru bħala rappresentanti tal-Parlament Nazzjonali li għandhom ukoll ikunu membri tal-kumitati msemmija. E, nemnu illi dawn il-membri għandhom ukoll iżommu sħobija f'dan il-grupp sakemm idum il-mandat tagħhom biex niżguraw li jkun hemm kontinwità u biex ikun hemm netwerk ta' esperti aħna nħossu li dan huwa importanti ħafna. Il-membri tal-Kumitat ta' skrutinju, tal-grupp ta' skrutinju għandu jkun l-opportunità li jsir jafu l-xulxin u li jaqsmu eh, l-esperjenzi tagħhom fih dan il-Kumitat Issa fuq kemm il-darba għandhom isiru l-laqat, it-trojka tissoġġerixxi laqa fis-sena jekk ikun hemm bżonn imbagħad ikun hemm anke it-tieni laqa. Aktar minn nofs il-parlamenti nazzjonali qablu mal-Bundestag Ġermaniż biex ikun hemm żewġ laqat fis-sena. Fid-dawl tal din l-entità u d-dispożizzjonijiet relevanti għal dan il-komitat dan il-grupp naħsbu li jekk niltaqgħu darbtejn fis-sena ikun aħjar. Konferenzi permanenti bħal dawk taħt l-artiklu 13 bħal kowsak jiltaqgħu kull sitt xhur biex anke jaqsmu bejnietom il-prassi differenti. Naħsbu li għalek dan il-grupp għandu jiltaqa l-istess ammont ta' drabi u fejn ikun hemm bżonn għal qatt straordinarji biex il-komitat jaħdem b'mod effettiv nħossu li għandu ikunem grupp ta' ħidma li jindirizza eh, punti speċifiċi dan biex niżguraw li kunem skrutinju tal-ħidma tal-Europol. Il-numru ta' membri f'dan il-grupp huwa importanti ħafna. It-trojka qed tissuġġerixxi li jkun hemm żewġ rappreżentanti għal kull Parlament Nazzjonali jew waħda jew rappreżentant għal kull Kamra fejn hemm żewġ kmamar u anke rappreżentanti mill-Parlament Ewropew. L-iskrutinju demokratiku jeħtieġ illi l-Kumitat ta' Skrutinju Parlamentari iżom f'moħħu ir-rappreżentanza tal-Parlament Nazzjonali u dak Ewropew. Meta ġimwieġeb il-kwestjonarju mit-trojka ħafna parlamenti nazzjonali semmew erba membri għal kull parlament nazzjonali il-Parlament Ġermaniż wieġeb bl-istess mod. Aħna nemnu illi din il-proposta għandha tiġi diskussa biex jintlaħaq ftejn reċiproku. L-effiċjenza tal-grupp ma, ma tiddependix minn l-ammont ta' membri imma mill-mod li biser jiġi organizzat il-xogħol ta' dan il-komitat. Sinjuri, forsi nista' insemmi xi punti addizzjonali illi it-trojka ma saqsiġ dwarhom fil-kwestjonarju imma li tajjeb li għajmuhom. Aħna nħossu li huwa importanti li nieħdu azzjoni b'mod immedjat dan il-regolament jidħol fis-seħ fl-ewwel ta' Mejju ta' sena d-dieħla. Għalhekk nissuġġerixxi li jkun hemm mistoqsijiet dwar il-metodu ta' ħidma ta' dan il-grupp u dan jiġu indirizzati qabel Mejju biex niżguraw li la darba l-kumitat jitwaqqaf ikun jista' jibda jaħdem u jimxi mal responsabiltajiet allokati. Ejja nevitaw iż-żbalji li għamilna fil-passat b'konferenzi interparlamentari eżistenti fejn għattejna sentejn nitkellmu dwar aspetti ta' organizzazzjoni għax ma salvejnihomx minn qabel. Il-Parlament Ġermaniż għalhekk qed iressaq proposti fir-rigward ta' kif għandu jaħdem dan il-grupp u nixtieq nispjegom issa Il-kwistjoni tal-għamla tal-komitat din hija kwistjoni importanti ħafna biex niżguraw li kunu jistgħu jittieħdu deċiżjonijiet u tittieħed azzjoni malajr. Irid ikun hemm ukoll kwora ma nistgħux naħdmu eh, tal-imod illi irridu naqblu fuq bażi għanwar dwar konklużjonijiet ta' skrutinju tal-Europol ma nistgħux nassumu dawn id-deċiżjonijiet ser ikun hemm dwarom, dwarhom irridu naqblu koll dwar setat se jkollu dan il-grupp. Per eżempju, għandu jkollu l-possibilta li jitlob il-boards ta' supervizjoni tal-Europa biex iwieġeb il-mistoqsijiet, dan anke jorbot ma' istituzzjonijiet oħra Ewropej bħal entità Ewropea għal drittijiet kostituzzjonali, il-Eurojust u l-Frontex. Kwistjonijiet tal-organizzazzjoni għandhom jiġu imresqa fit-twaqif tal-eżekuttiv. Ir-rwol ta' evalwazzjoni tal-Kumitat ifisser li jiri ikun jista' jiksb informazzjoni hekk kif huwa stabbilit fir-regolament tal-Europol. Biex isir dan, il-grupp irid jaħdem b'mod kostanti u għalhekk eh, ikun hemm rwol ta' steering mill-Parlamenti Nazzjonali L-esperjenza li għanna fit twaqif ta' intisajiet interparlamentari turina illi għanna nipruvaw norganizzaw dan il-proċess eh, mela kemm jista' jkun u nixtieq nappella li trojka li l-laqa ta' dan il-grupp isseħ mara kemm jista' jkun biex tassew nkunu nistgħu nibdew naħdmu b'mod immedjat fl-ewwel nofs ta' l-2017. Ir-responsabilità issa hija f'idejna biex nibdew naħmu f'dan il-kumitat. Irridu anke nisimgħu il-mistoqsijiet imresqa mit-trojka u nindirizzaw kwistjonijiet oħra urġenti. It-trojka qed tittama li dawn il-proposti jiġu eh, konklużi ta' nofs Diċembru u rridu nresqu l-input tagħna ta' dakinhar biex niżguraw li twaqqif ta' dan il-kumitat ikun wieħed effettiv biex ikun hemm ftejmit li jiġi finalizzati qabel Mejju tas-sena d-dieħla. Fid-dawl ta' teddida ta' kriminalità organizzata u terrorizmu fl-Unjoni Ewropea rridu niżguraw li aħna nkunu f'pożizzjoni li nieħdu azzjoni b'mod effettiv u nittama li dan nkunu nistgħu niċċaraw f'Diċembru. Fisem il-Bundestag Ġermaniż nixtieq nitlob lilkom ilkoll biex taħdmu b'determinazzjoni sabiex ikun hemm kontribuzzjoni pożittiva f'dan il-proċess. Grazzi, Signora Schaffer, għandna żewġ kelliema oħra qabel ma nisimgħu eh, minn għandkom ngħaddu issa għall-Onorevoli Hans Born li huwa eh, deputy head mir eh, divizjoni tar-riċerka tal-DCAF f'Ġeniva. Huwa wetta sistemi ta' skrutinju f'kwistjonijiet sensittivi ta' sigurtà u xtaqna nisimgħu minn għandu. Jekk jogħġbok Sur Born. Thank you very much, Mr. Chair. I think... Sir President, grazzi tassew. Tassew pjaċir għalija li nkun hawnhekk ma'kom illum naqsam l-esperjenzi tiegħi ma'kom l-organizzazzjoni tiegħi hija formata skont il-liġi Svizzera u għanna 65 stat membru u li inkludu u koll l-stat membri tal-Unjoni Ewropea. Aħna kemm il-darba ħdamna mal-Parlament Ewropew, Komitat Libe, Fetu, anki l-Kommissjoni Ewropea biex eh, insaħħu il-kapacità ta' entijiet ta' skrutinju fuq livell nazzjonali u internazzjonali u anke kif dawn l-entitajiet nazzjonali, l-Pulizija u s servizzi ta' sigurtà naraw kif jaħdmu il-grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari u l-mod kif il-proponenti trojka li għandu jaħdem se jkun jinkludi 62 membru, 56 mill-istati membri u sitta mill-Parlament Ewropew se jkun hemm rappreżentanza ta' diversità bejn l-istati membri t-teddida li hemm ta', ta sigurtà fl-istati Baltiċi hija differenti minn dak li hemm fil-Greċja jew bnadi oħra se jkun hemm ukoll livelli differenti ta' għarfien u aċċess għall informazzjoni klassifikata u mhux kull parlament rappreżentata hawnhekk għandu l-istess livell ta' aċċess għall informazzjoni klassifikata u sensittiva eh, li għandhom oħrajn għalhekk id-diversità se tkun kbira se jkun hemm ħafna membri tal-kumitat u għalhekk aħna nasbu illi rridu nifokaw fuq kwestjonijiet strateġiċi u mhux operattivi, kwestjonijiet strateġiċi bħal pereżempju x'għandhom ikunu l-prioritajiet tal-Europol l-organizzazzjoni kif għandha tkun formata x'baġit għandu jkollha u affarijiet bħal dawn nasbu li huwa importanti ħafna illi eh, jinħoloq dan il-gruppu naqbel ma' Sinjura Schaefer illi aħna issa qegħdin f'mument storiku illi għall-ewwel darba l-Europol se tkun soġġetta għal skrutinju demokratiku huwa importanti ħafna li il-parlamenti nazzjonali wkoll ma involuti f'dan l-eżerċizzju b'mod partikolari li xumma wkoll iridu jarraw x'informazzjoni qegħdin jibgħatu l-pulizija tagħhom lill-Europol jridu wkoll jaraw id-deċiżjonijiet eżekuttivi meħuda mill-pulizija u l-awtoritajiet tal-gvern għabbażi tal-informazzjoni illi eh, jiksbu mill-Europol barra minn hekk il-parlamenti nazzjonali huwa importanti li kollhom il-possibilità li eh, jitkellmu dwar il-problemi li għandhom fl-istati membri tagħhom dwar eh, l-iskrutinju tal-servizzi ta' intelligence u anki dawn se jkunu f'pożizzjoni li evalwaw u jaraw jekk ix-xogħol u regolament tal-Europol issegwix il-prinċipji ta' sussidjarjetà, jiġifieri illi dawn eh, ma jeħdux xogħol tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Pulizija u anki fir-rispett tal-proporzjonalità. Peress li aħna diġa għanna ideja ta' dak li proponiet trojka jiġifieri grupp ta' 62 ruħ li jiltaqaw darba fis-sena għal eh, jumejn jew tlieta u eh, dan kif nistaw nqabluħ ma l-iskrutinju nazzjonali u parlamentari tal-servizzi tas sigurtà u tal-pulizija fl-stati nazzjon. Jekk aħna nħarsu lejn il-mandat ta' ħafna komitati fuq livell nazzjonali, naraw li dawn jifokaw fuq il-politiki tal-Polizija Nazzjonali, tas-Servizzi Interni tas-Sigurtà, l-Budget u anki l-leġislazzjoni jaraw ukoll jekk il-Polizija u s-servizzi tal-intelligence nazjonali u tas-sigurtà jirrispettawx l-istat ta' dritt. F'ħafna pajjiżi dawn l-entitajiet jistgħu jsiru l-menti kontra tagħhom iċ-ċittadini jekk iħossu li qed issirilhom xi ħsara. Pala medja dawn l-entitajiet parlamentari għandhom bejn 5 u 10 membri um, dinja medja emma oħra li għandhom iktar minu ma dawn il-membri, essenzjalment dawn kollom sfond professjonali li huwa rilevanti, ma mux dejjem, pero il-parlamenti jekk jipruvaw jamlu illi daħlu nis illi jifmu xiftit, dan huwa importanti għal leġittimità demokratika illi l-partiti politiċi u koll ikunu rappresentati f'dawn l-entitajiet bebda eċezzjoni dawn l-entitajiet parlamentari kollha għandhom eh, personal ta' xamsa jew għaxra min-nies ukoll hemm differenzi, però di il-medja hija din hemm taħlita ta' eh, personal amministrattiv u esperti dak li huma speċjalizzati f'dawn is-suġġetti f'ċerti pajjiżi bħal fir-Renju Unit u fin-Norveġġja dawna jistaw koll jirrikorru għall-assistenza ta' esperti skont il-każ u dawna mumiex parti mill-personal stabilit imma dawna kol jistaw jikunu mistiedna li jidru qoddim il-komitat u li jappoġġaw jgħinu il komitat meta jkun hemm bżonn fuq il-frekwenza tal laqatem hemm differenzi kbar minn parlament tal imma nistgħu ngħidu darba fix-xahar pal fil-Ġermanja jew darbtejn fix-xahar. Dan ukoll jiddependi eh, minn kemm il-darba jiltaqa' għal parlament Aħna naraw li f'ħafna pajjiżi dawn il-laqat isiru in kamera eh, għaliex ma jridux illi eh, joqodu jattiraw attenzjoni tal-medja sabiex dawn il-membri ikunu jistaw jamlu xolom bil-kwit imma ħafna drabi naraw illi il-rapporti li joħorġu jiġu ippubblikati u jekk jiddeċidu jistaw ukoll illi dawn il-laqat tagħhom ikunu miftuħin. Ħafna minn dawn il-kumitati u koll jiddeċidu fuq id-divizjoni tax xogħol li jkun hemm oqsma li jiddefendu eh, oqsma partikolari permezz ta' sottogruppi jew rapporteurs u l-aħħar punt li xtaqt insemmi huwa l-aċċess għall-informazzjoni fl-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea l membri tal-Parlament għandhom aċċess għall-informazzjoni klassifikata fil-biċċa kbira tagħhom mingħajr eh, clearance of ftit stati membri biss iħossu illi il-membri tal-Parlament tagħhom għandżon li għaddu minn proċess ta' kontroll imma dinja l-eċċezzjoni għaliex eh, il-biċċa kbira tal-membri tal-Parlament għandhom aċċess għall-informazzjoni klassifikata minħabba il-mandat tagħhom e, e, il-personal li huma uffiċjali għalhekk dawna xorta jridu jgħaddu mill-proċeduri ta' vetting tas-soltu il-komitati e, jorganizzaw seduti ta' smi, investigazzjonijiet, zjarat fl-istabilimenti, tal-entitajiet li sorveljaw, laqat ma' mal-management umbat u kol b'mod regolari uħorġu rapporti. Jinani għafawnek, jekk eh, intom tixtiqu kien fuq livell Ewropew jew nazzjonali illi eh, tridu illi din tkun entità li tkun effettiva najdilkom tlet affarijiet aħjar inqas membri minni iktar jien naħseb illi 62 ruħ huma wisq u naħseb illi din dan se jsir grupp li kun jixbaħ iktar parlament zaħir. Mbagħad ngħidilkom ħaġa oħra jekk dal-grupp se jiltaqa' biż darba fis-sena b'62 jew aktar membri mela dana mhux eh, grupp Eh, ta' skrutinju imma konferenza għallek dikija t-tini ħaġa li xtaqt najdilkom u t-tillet ħaġa ja aktar laqat, aktar spissi imma bejn laqa u oħra jkunem laqat ta' sottogruppi u ta' rapporters li huma speċjalizzati fuq suġġetti partikolari u eh, forsi jekk fejn da ikun hemm laqat, fejn hemm bżonn ta' aktar għarfien espert, pereżempju immigrazzjoni, kriminalità organizzata, setat fil-viċinat lejn il-vant illi għandhom eh, rabtiet ma' kriminalità organizzata fil-pajjiżi tagħkom stess, jekk tridu titħlu aktar fid dettal f'daw l-affarijiet għandkom bżonn li jkollkom din is-sistema ta' rapporteurs li jiltaqgħu. Naħseb illi issa intom se faslu ir-regoli ta' proċedura u eh, issa naraw kif dan kollu se jitfassal jekk intom tiddeċiedu illi kolkom numru ikbar ta' membri u frekwenza anqas ta' laqat, naħseb illi fir-regoli ta' proċedura għandkom tistabilixxu dan l-element illi kunem laqat u attivitajiet bejn dawn il-laqat li jisiru darba fis-sena issa jiena ħerqan eh, xtieq biex nara x'tip ta' regoli ta' proċedura se tamlu għal dan il-grupp. Grazzi ħafna l-Senjura Strenja Linic, membru tal-Komitat tal-Politika Domestika Sigurtà Nazzjonali fil-Parlament Kroat. Grazzi ħafna kollegi jena verament kontenta li edha unnek il-lum u li għandi l-opportunità illi naqsam ma'kom l-esperienzi ta' Kroazja fuq dan is suġġett Il-kellim ta' qabli tkellem b'mod preċis ħafna dwar kif nagħmlu l-affarijiet fil-Kroazja, l-iskrutinju parlamentari tal-attività tal-Pulizija fil-Kroazja, fil-Kroazja. La darba aħna adottajna il- kostituzzjoni Kroata ħna fassanna eh, u samna l-leġislazzjoni fi tlet oqsma. Dawn il-koll huma eh, regolati mill-Kostituzzjoni u maqsumin divizjonijiet reġjonali skont il-Kostituzzjoni tagħna u issir skont is-sistema hekk kim sejħa checks and balances system. Il- parlament Kroat u koll huwa responsabli għall-iskrutinju tal-entitajiet li jirrispondu lilu u dan huwa responsabli eh, jirrispondi l-Parlament Kroat u deċiżjonijiet jittieħdu b'mod konġunt. Għalhekk permezz ta' din is-sistema aħna irnexxina namlu kontroll tal-attivitajiet tal-gvern u tal-ministeri fil-Kroazja, anki l-attività tal-Pulizija il-mezzi tal-iskrutinju huma essenzjalment mistoqsijiet li jsiru fil-Parlament, komitati tal riċerka u l-ħolqin tal-vot ta' fiduċa jew dwar il gvern kollu jew inkella dwar ministri individwali. L-iskrutinju tal-gvern tal-Kroazja u tal-Ministeri ma jsirx biss permezz ta' dawn il-mezzi, ma dawn huma dawk il-mezzi li jintużaw l-aktar ta' spess. ċittadini Kroati u kol jemnu li huwa importanti li jenataw rapport ta' kull sena mill-Ministeru tal-Intern dwar l-attivitajiet tal-Polizija u l-iskrutinju illi isir mill-Kumitat tal-Politika Domestika u Sigurtà Nazzjonali għabbażi tal-mistoqsijiet li għamlu ċittadini. Mela, l-iskrutinju parlamentari kif isir isir permezz tal-riċerka mill-Ministerju tal-Intern fuq l-attivitajiet kollha tal-Pulizija. Għalhekk minn meta aħna sirna stat mill-1990 ke aħna kellna l-obbligu legali uh, li l-Gvern tal-Ministerju tal-Intern huwa irrid iwieġeb lil l-gvern u l-parlament imma liġi tistipola biss ir-responsabilità tal-attivitajiet tagħhom u ma tajċ b'mod speċifiku xejn dwar il-rapporti ta' kull sena għalhekk f'dan il-proċess kien hemm kontroll ġenerali li mwettaq mill-Parlament imma ma kienx hemm dibattiti. L-ewwel qatt fuq il-Pulizija ġie adottat fis-sena 2000 u mill-Ministeru ta' l-Intern twaqqaf u rrit jirriporta darbtejn fis-sena l gvern Kroat bil-miktub dwar l-attivitajiet kollha illi twetta il-Pulizija. U anke fejn ikun possibbli illi dan issir aktar spiss. Il-leġislazzjoni l-ġdida tal-2011 l-att il-ġdid dwar il-Pulizija żamm eh, il l-obligi eżistenti u issa Il-rapport annwali irrid jiġi eh, prezentat bil-miktub dwar l-attivitajiet kollha tal-Pulizija. Aħna dana namluħ u nibattuħ l-Kumitat għal-Politika Domestika u tas-Sigurtà imma eh, hemm ukoll skrutinju tal-attività tal-Pulizija fil-Parlament Kroat u ssir sorveljanza u l-iskrutinju tax-xogħol tal-Pulizija il-Ministeru tal-Intern ta' kull sena jippreżenta il-rapport tiegħu dwar l-attivitajiet tas-sena preċedenti u eh, il-Ministeru tal-Intern huwa immexxi jew irregolat mill-direttur u mhux mill-Ministru, imma direttur irrid iwieġeb lill-Ministru. Skont il-Kostituzzjoni, il-Ministeru tal-Internu għar responsabli għax xogħol tiegħu ma xorta waħda il-Ministru jrid jiddefendi r-rapport dim il-Parlament ta' kull sena il-Komitat tal-Politika Domestika u Sigurtà Nazzjonali u dik l-entità responsabbli għall affarijiet interni u jiddibatti dan ir-rapport ta' kull sena u bat jew jaddottax jew ma jaddottax u jibat il-konklużjonijiet minħu għall il-Parlament Ewropew dwar ir-raġunijiet għalfejn ir-rapport ikun ġie aċċettat jew irrifjutat bekk ikunem hemm eh, kontroll fuq l-attività tal-Pulizija għal sena partikolari xogħol li jagħmel il-Kumitat tal-Politika eh, Domestika u Sigurtà jista' jsir kemm fuq livell domestiku U eh, dan ix-xogħol isir ukoll bażi tal-petizzjonijiet li għamlu ċittadini li jindikaw kol xi irregolaritajiet fl-attivitajiet tal-pulizija lejn persuni legali jew naturali. Il-Kumitat jieħu azzjoni wkoll fuq petizzjonijiet minn entitajiet oħrajn fuq inizjattiva propja f'sitwazzjonijiet illi jemmen illi ikunu sitwazzjonijiet irregolari u kol il-possibilità li jsiru petizzjonijiet anonimi li fil-fema tagħna huma sorsi importanti ta' informazzjoni fejn l-individwi għal xi raġuni jew oħra ma jħossuhomx komdi illi jagħtu isimhom u dettalji personali tagħhom. waqt eh, l-aħħar mandat parlamentari fil-Kroazja li dan biss sitt xhur eh, kien hemm 31 petizzjoni ta' minnant iċ-ċittadini f'dan l-aħħar xahar u nofs il-Parlament Kroat beda jeżamina disa minn dawn il-petizzjonijiet jew il-menti. Appazi tal-gravità tal-petizzjoni, is-sorveljanza u l-iskrutinju jista' jsir b'mod dirett jew indirett Huwa possibbli wkoll li il-Ministeru tal-Intern jintalab jivverifika l-istqarrijiet jew uh, l-informazzjoni li tkun hemm fil-petizzjoni li jaqa' fl-ambitu tal-ħidma li twetta li wetta il-Ministeru. Kultant il-petizzjonijiet tant huma komplessi li l-iskrutinju jitlob illi jkun hemm rapporti minn entitajiet oħrajn bħal pereżempju il- l-Uffiċċju kontra il- għalġlida kontra l-korruzzjoni, kriminalità organizzata u minn l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Unbat dawn l-isqarrijiet verifikati jitqablu ma dak li kunu sabu mill-Ministeru u tintbat tweġiba l-petizzjonant it-tweġiba tintbat u ħafna drabi dan ikun l-aħħar pass fil-proċedura fejn u ħafna drabi il-petizzjonanti jkunu sodisfatti bit-tweġiba li jirċievu imma meta ma dan ma jkunx il-każ li skrutinju ta' xogħol tal-pulizija jista' jintalab minn entitajiet oħrajn li huma responsabbli għax xogħol tal-pulizija l ombudsman jew inkella s-servizz intern tal-Ministeru tal-Intern jew il-Kumitat illi jaħdem fuq il-petizzjonijiet parti jew grupp tal-petizzjonanti joħorġu eh, jew jinkludu fatti ġodda u mbagħad il-dawna il-komitat jitlob għal aktar informazzjoni mill-Ministeru. Il-bazi ta' din il-ħidma hija l-petizzjoni u l-proċess jitkompla sakemm il-petizzjonanti ħossuhom sodisfatti. sodisfatti Il-Komitat ukoll jista' jwettaq skrutinju b'mod indirett u f'dan il-każ il-Komitat jagħmel dan ix-xogħol mhux biss meta jkun hemm interess mill-pubbliku huma wkoll interess politiku f'dawn li regolaritajiet. Per eżempju, il-Komitat għamel skrutinju indirett għabbażi ta' petizzjonijiet illi indikaw illi l-pulizija kienet edha ta' ġipruħa b'mod illegali lejn persuna naturali skont arrija ta' din il-persuna. Mbagħad jinħolo grupp, isir skrutinju eh, biex jisiru intervisti mal-persuni konċernati, eccetera skont il-dokumenti li jkun fihom il-kontenut ta' l-intervisti u il-provi u koll għabbażi ta' dan kollu tittieħed deċiżjoni dwar jekk kien xemm xi violazzjonijiet jew le u eh, tkun xi tkun id-deċiżjoni li tittieħed dejjem tintbagħat reġiba bil-miktub lil petizzjonant biex uh, jaraw jekk din ix valida jew le il-Ministeru tal-Internu kollu irid ikun involut u jekk ikun hemm xi ħadd illi jitrassaq il-qorti l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali wkoll ikun involut. Għalhekk il-Kumitat Nazzjonali irid ikun involut mill-qrib f'din il-ħidma u ma jistax biss jindirizza l-petizzjonijiet imma jagħmel attivitajiet oħrajn ukoll alla volja il-petizzjonijiet huma importanti ħafna fil-ħidma tiegħu. Entitajiet oħrajn tal-Parlament Kroat ukoll huma involuti f'dawn l-attivitajiet u huma wkoll jieħdu azzjoni fuq petizzjonijiet imresqa miċ-ċittadini ħafna drabi il-petizzjonanti jindikaw xi irregolaritajiet fix-xogħol li twettaq il-pulizija u għalhekk l-iskrutinju ikun sar kif suppost. thank you very much also for all your forbearance. Grazzi ħafna. Um, aħna qabel konna nofru il-kafe imma minħabba il-budget il li naqas ovvjament anke il-kafe sparixxa min irrid il-kafe hemm il-magni barra. Mhux qed inħeġġeġ il-ħatta li joħroġ il-barra imma jekk għandkom bżonn ta' kikra kafe tistaw toħorġu. Issa nibdew bid-dibattitu sen Il-proposta riveduta se tkun għanna f'nofs Deċembru, il-proposta se tkun għanna sa' Marzu jew April u xek. Għalek ħna nishtiq nisimaw minn għandkom. Għajdunna xtaħsbu dwar il-proposta jew għamlu xie kommenti illi tishtiqu. Għalek, jekk joġobkom għal darbohra fakkarkom, taqbżux il-żewċ minuti. Sur Kielen. Grazzi ħafna, Sur President. Jena għandi eh, sensiela ta' mistoqsijiet dwar il-proposti. Il-mod kif se jkun kostituit il-JPSG u il-rappresentanza tal-parlamenti nazjonali hija pjuttost limitata u eh, tajt kemm se jkun hemm membri għal kull parlament u fil-każ ta' parlamenti bikamerali se jkun hemm rappreżentant wieħed għal kull kamra ma ma jinsemma xejn dwar is-sitt membri tal-Parlament Ewropew illi se jkunu jagħmlu parti minn din l-entità ta' 62 ruħ, għalek għajdu li kif se jintazlu il-membri tal-Parlament Ewropew f'dak il-kontest. Umbat, fuq il-numru ta' laqat illi rridu siru jena rajt illi fl-introduzzjoni għal briefing tal laqat tal-lum tissemma l-importanza tal-fat li l-Europol li kolla skrutinju demokratiku xira u il-kelma bl-Inglis proper Eh, hija importanti ħafna għalina u eh, illa illi aħna eh, niddiskutuha din il-kelma. Il-kelma l-iskrutinju jrid ikun xira u se jkun hemm skrutinju xira jekk dan il-grupp se jiltaqa' biss darba waħda f'sena. Naħseb illi il-sitwazzjoni bħal din Eh, tfisser illi aħna se kunu bis qegħdin nirreaġixxu għal rapport annwali u mhux inkunu qegħdin nipparteċipaw direttament fl-iskrutinju demokratiku tal-Europol. Eh, laqas ma nkunu nistgħu niddiskutu l-iżviluppi li jseħħu fl-Europol u l-prassi tagħha Eh, jiena nixtieq inkun naf li kif biħsibkom tinformaw lill membri tal-JPSG dwar l iżviluppi li jsiru fiħdan l-Europol u l-prassi tagħha b'mod kontinwu kif dik l-informazzjoni mbagħad eh, se forma il rapport u kif se tittieħed id-deċiżjoni illi eh, ssir laqa oħra apparti dik ta' darba fis-sena waqt sena waħda tal-kalendarju. Grazzi ħafna s sur Hammenberg mill-Svezja. Grazzi ħafna Sur President u kollegi. Kif diġa intqal kemm il-darba illum lum din il-kooperazzjoni hija assolutament meħtieġa għanna situazzjoni issa fejn il- il-ċiberkriminalità edha um, toktor u għaldaqstant irridu nindirizzawa. Fl-istess ħin ma nistawx ninsew illi l-importanza ta' xogħol li tagħmel il-pulizija fuq livell nazzjonali Għalhekk hemm bżonn ta' fiduċja u għal daqstant għal fiduċja irrit ikun hemm il-kontroll, imma jrid ikun kontroll effiċjenti. M'għandux ikun sempliċement grupp ta' nies li jiltaqa' darba kultant, in-nies iridu jkunu konvinti li dan il-grupp qed jagħmel xogħol tajjeb u sewi. Għalhekk huwa importanti illi uh, dawn il-membri il ikunu membri tal-parlamenti nazzjonali għaliex daw huma il-membri illi jafu kif qed taħdem il-Pulizija Nazzjonali u lokali strutturi ġodda, segretarjati ġodda, ecc. u spejjeż ġodda mhux dejjem iwaslu għal aktar effiċjenza, dik hija xi ħaġa li titkun verifikata Naħseb jekk aħna nażlu il-membri xirqa ikonna l-possibilità li konna kontroll effettiv minn ma noħol u strutturi ġodda. Fil-fema tiegħi il-kompromess huwa tajjeb eh, mandux ikun grupp numerus wis tnejn jew tliet membri li jirrappreżentaw kull parlament, naħseb li huma jadeja eh, tajba li anki l-ideja li jiltaqaw u darbtej fis-sena naqblu maħħa, pero aħna fl-Svezja aħna eh, mħasbin dwar il ħol ta' strutturi u entitajiet ġodda li ma nafux eżattament x'għandhom jamlux ma jagħmlux. Grazzi ħafna, is-Sur Perez La Pazaran minn Spanja. Grazzi. Aħna konna fost uh, dawk il-pajjiżi illi ma batniex il-preġibiet il preġibi il tal kwestjonarju minħabba illi eh, kena dak il-problemi biex naħtru gvern. Issanna iktar stabilita eh, l-istam mill-problema eh, tal-gvern u għalek nistaw eventualment inwieġbu aħna naħsbu li laqa darba fis sena hija ftit wies l-skrutinju parlamentari jitlob il-parteċipazzjoni għalhekk naħseb illi għalmenu żewġ laqat fis sena ikunu jipermettu eh, jippermettu skrutinju parlamentari aħjar dwar in-numru ta' membri tal-parlament għanna nasbu illi fil-kasta parlamenti bikamerali bżon illi kunem ikun rifless din tkun riflessa diversita għallek naħseb illi għandu jkunem erba membri tnejn eh, għal kull kamra tal-parlament. Sur Diaz de Mera għal illi Eh, jixtieq illi ikun hemm numru ċken ta' nies, imma naħseb illi kull pajjiż jista' jiddeċiedi eh, jew jaħtar eh, xi ħadd illi jista' jitkellem għannom tal-pajjiż tiegħu sabiex inkunu nistgħu nissodisfaw rekwiżiti aħjar aħna nasbu illi bażi ta' dawn il-proposti nistaw naħdmu dejjem aħjar, aħna qed nitkellmu dwar entità parlamentari, nitkellmu dwar Eh, informazzjoni, kisba ta' informazzjoni naħsbu illi żewġ laqat fis-sena berba rappreżentanti għal kull pajjiż, naħseb illi nistaw iva nkomplu nippermettu li kunem eh, il-presidenza maqsuma mal-Parlament Ewropew anki li kunem presidenza eh, li tkun taddi minn pajis għal skont il-pajis li kollom il-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Aħna naħseb illi bekk nkunu nistaw nissodisfaw aħjar bekk il-bżonnijiet tal-pajjiżi tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna is-Sur Hartman mill-Ġermanja. Grazzi, President u kollegi. L-ewwel nett Nirringrazzja l-Sur Diaz de Mera, rapporter. ilu għal-bosta snin jaħdem fuq dan is-suġġett għamel ħafna xogħol eċċellenti minkejja il-ruoli differenti illi kellu għalhekk naħseb illi jistħoqlu ringrazzjament il-prezentazzjoni tiegħek kienet ċari ħafna l-Ewropa għandha bżonn ta' aktar kompetenzi u jistħoqilha li jkollha aktar kompetenzi għandha tagħmel xogħla Eh, u inti semmejt ukoll il-fiduċa, imma l-fiduċa nistaw inrawmu biss jekk il-kompetenzi addizzjonali tal-Europol ikunu jimxu id fit permezz eh, ma' skrutinju effiċjenti u xira. Dan huwa l-approċċ xira fil-fema tiegħi u din hija xi ħaġa illi fil-Ġermanja nistgħu nappoġġawha bisħieħ il-Bundestag Eh, għamel eh, sforz biex joħroġ bi proposti dettaljati, ma hemm ċerti punti li hemm zon li jiġu iċċarati. Eh, imma x-xogħol tagħna mhux se jintem f'nofs Diċembru. Għalhekk nissuġġerixxi illi nerġgħu niltaqgħu u neżaminaw il-proposti kollha Anke per eżempju il-kwestjoni ta' drittijiet tal-minoranzi din ukoll hija kwestjoni importanti ħafna. U anke il-numru minimu ta' rappresentanti għalina, numru minimu huwa erba. Iva l-effiċenza hija essenzjali imma mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' rappreżentanza xirqa u jekk ma jkunx hemm rappreżentanza xirqa mela dan il-grupp ma tantx se jkun mil uħ tajjeb għalhekk aħna nixtiequ illi ikun hemm erba' persuni li jirrappreżentaw il kull parlament u illi ikunem bil fuq il-mod kif se jaħdem dan ix-xogħol u kif se jkunu indirizzati problemi bħal drittijiet tal-minoranzi u anki it-tip ta' data illi tista' eh, tinqasam kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-Polizija għandhom xaqsmu mal-Europa imma u koll u ma ta' rilevanza nazjonali għallek naħseb li rappresentanza indaqs tamel sens. Kollegi, kollegi, kollegi, l-irwal li għedin jgħatinata l-Parlament Nazjonal, l-Parlament permessa ta' Lisbona f'dak kundu ċaqsam ma' libertà ġustizzja u sigurta jagħti l żewġ parlamenti, żewġ parlamenti responsabilità lejn iċ-ċittadini Ewropej. Aħna rridu nimmonitoraw il-frontieri Ewropej fil-dakum ġisum sigurta Ewropea u anke libertajiet fundamentali. Din mhix biss responsabilità hija wkoll opportunità dan il-din l-skrutinju konġunt. Dini opportunità li tista' tgħinna eh, naħdmu b'mezzi ġodda wara seba snin midħol fis-seħħa ta' Trattat ta' Lisbona meta tridi ta' terrorizmu qed tkompli teddit is-sistema tagħna stess. Din hija xi ħaġa qalbna ħafna, irridu nura apprezzament tal-isforzi li qegħdin jittieħdu mit-trojka u proposta li tresqet nixtieq nisħaq l-importanza illi jiġu garantiti ċertu aspetti, per eżempju, livell ta' expertise tal dan il-grupp. Dan intqal kemm il-darba. Biex ikun hemm anke ċertu riservatezza u anke jkun hemm skrutinju politiku li jkun effettiv. Kontroll politiku li jkun li kollu xasam anke l attivitajiet tal-Europol. U għal dawn ir-raġunijiet u nfakru faktar minn intervent wieħed illi jiena semmejt f'okkażjoni differenti nixtieq nissuġġerixxi li delegati ta' kull kamra ta' kull parlament jintażlu fil-kumitati speċjalizzati f'dan il-qasam biex niggarantixxu anke sens ta' kontinwità u dawn jintażlu għal leġislatura sħiħa għal fini ta' kontinwità u jkun hemm kemm jista' jkun membri fil-waqt nżommu f'maħna ħtiġijiet kollha li jissemmew. Il-grupp da skrutinju irrit ikun fiħu kol grupp sottogruppi għal għal suġġetti differenti, f'dak l-għandu xaqsam mal kriminal ta' uċċita kontra terrorizmu, dawn jiltaqgħu darba fis-sena, naħseb li dan huwa biżejjed u li dan issir fil-Parlament Ewropew. Anke meta jkun hemm la straordinarji u jiġi identifikat ukoll contact point dan it-tip ta' impenn jista' jgħin għal skambju tal-aħjar prassi u dak għandu x'jaqsam mal-verifika tal-ġrida kontra il-terrorizmu kemm fuq livell reġjonali, nazzjonali u Ewropew. Grazzi tassew, l-Onorevoli Angel. Thank you very much for giving me the floor. I want to Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja lill-membri kollha tal-panel kif ukoll il-kollegi illi ħadu sem fil-grupp ta' ħidma Trojka. Nirringrazzja lill-kollega mill-Presidenza Slovakka kif ukoll l-Sur Semera, rappreżentant tal-Parlament Ewropew li huwa espert f'dan f'dan il-qasam. Nixtieq eh, nsemmi li f'dak il-grupp ta' ħidma kien hemm spiritu kbir ta' kollaborazzjoni u nixtieq nfakkar li l-ħidma hija konformi mal-pjan direzzjonali deċidejna f'Mejju tal-2016 bil-presidenti parlamentari kollha meta kien hemm il-konferenza tal-kellima. Jekk naraw x'kienu tweġibiet tal-kwestjonarju, nindunaw li hemm bżonn li nilħu kompromessu soluzzjoni raġonevoli. Lan ta' kulħadd huwa li jkun hemm grupp ta' skrutinju żgħir immirat u speċjalizzat. U responsabilità tagħna li jkun hemm sorveljanza tal-attività tal-Europol fosta mankax impatt għandha l-ħidma tal-Europol fuq il-drittijiet fundamentali. Għalhekk għanna dmir qoddim iċ-ċittadini li jkollna entità li taħdem kif suppost li ma tkunx forum kbir fejn aħna sempliċement niltaqgħu u noqgħdu nitkellmu. Matul id-diskussjoni tal-lum, Rajna wkoll xinu mal modalitajiet bażiċi. Ehm, meta għandhom jkun hemm il-laqat, kemm għandu jkun hemm membri, eċċetra, u għalhekk naħseb illi m'għandniex ninfaxxaw rasna qabel naqsmu għaw għandna nimxu pass pas. Irridu, irridu nfakkar illi il-missjoni u l-inkariki għedin f'artiklu 51 fil-regolament il-ġdid tal-grupp u għalek kwistjonijiet prattiċi oħra li semmew. għandhom eh, jiġu trattati fil-grupp, per eżempju dwar il-kodiċi ta' konfidenzjalità u kwistjonijiet oħra. Naħseb għandu jkun il-grupp innifsu illi jiddeċidi dwar dawn il-kwistjonijiet. Fil-passat kien hemm entitajiet intergovernattivi oħrajn illi sebu diffiċli jsibu konsens fuq ir-regoli ta' proċedura ma naħseb jekk inkunu raġonevoli jekk nibdew billi niftehmu fuq dan l-ewwel pass l-ewwel mal-ambat. Hemmhekk naħseb għandna ninaqdu kollha flimkien għandna pjan li semmit is-Sinjura Pfanner u bekk naħseb li nistgħu mmexxa l qudiem Grazzi ħafna. Is-Sur Lopez Aguilar. Grazzi. Għandi mistoqsija s-Sur Born li qed jirrappreżenta l-Ġeniva Center li xina interessat fil-għamliet differenti tal-unitajiet li se jitrattaw l-iskrutinju parlamentari. Inti semmejt minna ser ikunu l-membri, kemm ser ikun twil il-mandat, min ser ikollu li ma' responsabiltajiet, fost il-gruppi. Però fil-verità ma semmix ma semmewx il-parametri tal-iskrutinju parlamentari, naħseb dan għandu jkun elementi li għanna diskutu nsemmu. Eh, dan għandu jkun suġġett fiħu nifsu, u xinu ma sanzjonijiet li jen previsti, xinu ma il-konsekwenzi politiċi sabiex nitalmu m'dik dik li kontabilta politika u sabiex wieħed jerfa' responsabilta politika tiegħu. Naħseb illi dan huwa element importanti ħafna l-analiżi komparattiva. Speċjalment jekk inqisu illi ħafna mill-iskrutinju tal-parlamenti nazzjonali iwassal għal teħid ta' responsabilità parlamentari u F'ċerti każi kultant iwassal anka riżenja ta' dawk illi ikunu nkarigati minn xi operazzjonijiet li jfallu. Dan isir sabiex l-unitajt parlamentari responsabli jieħdu il-bicċa xogħol tagħhom eh, bis-serjetà. Allura ħanaqdu l-Parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali sabiex ikun skrutinju fuq il-ħidma tal-Europol. Inti dana allura x'raġunament tagħmel fid dawta ta' dan kollu li semmejt. Issa naddu l-Parlamenti Nazzjonali, il rappreżentant per renju Unit. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nettina napprezza l-fatt li semma semmit il-ħidma li saret mill-House of Lords. Jiena nista' ngħid li sar joħroġ ka rapporti ieħor dwar il-sigurtà fid-dawl tal-Brexit dan il-rapport għandu joħroġ fil-ġimgħa li tibda 12 ta' Diċembru. Però li xtaqt ngħid illum huwa illi naħseb li 62 membru huwa eh, ċifra ola olja wisq. Però importanti li jkunu rappreżentati il-membri kollha, allura ma naħsibx nistgħu nċekru dak in-numru jina imħasseb xejn iżda dwar il-frekwenza tal-laqat. Is-sur għandu raġun u qal illi Dina iżjed ħadkun isa konferenza jekk inti tagħmel tlettijiem darba fis-sena, jiena iżjed tal-fema illi tagħmel żewġ laqat fis-sena waħda kull sitt xhur imbagħad nimxu minn hemmhekk. U qed ngħid dan għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett. Naħseb illi hemm iżjed ċansi li jkollok skrutinju effettiv f'perjodi osra, skrutinju iżjed iffukat Umbat, eh, forsi nkopri l-qasma b'modi differenti. It-tieni, Meta nitkellmu dwar ġustizzja nitkellmu mhux biss illi il-ġustizzja ikun hemm eżekuzzjoni tal-ġustizzja ma li nies ikunu jafu dwar dan. L-istess akkontibilità m'għandix tkun hemmhekk biss bħala prinċipju ma kulħadd għandu jaf illi hemm dan il-prinċipju ta' accountability jiena qed nitkellem fisem pajjiż illi iddeċida li jitlaq mill-Unjoni Ewropea u raġuni għal dan kienet illi għanna għassajna li ħafna mill-awtoritajiet Ewropej mhumiex kontabli, forsi dana mhux minnu, però dak huwa s-sentimenti tagħna u naħseb li għanna nindirizzawh F'suġġett bħal dan, jekk nieħdu ħsibu sew, naħseb illi għandu jkollu riperkussjonijiet tajbin ħafna fuq l-Unjoni Ewropea għandu jikkonvinċi l-ċittadini illi l-membri maħtura fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew qed jagħmlu xogħolhom huma kontabbli ta' xogħolhom. Grazzi ħafna. Nilqa li Levet Cooper illi hija il-President tal-Ewwel Select Committee f'pajjiżi Edaw ek prezenti kif għabri sudjas temerejna u korxtat nil-għalli din il-kollega tijaj. Issu Norquist mid Danimarka. Grazzi. Naturalment, fid-Danimarka ħna ma nafux eżatt rwol għanna mal-Europol flima situazzjoni għedin, pero din xorta huwa suġġett importanti għaliex id-data eh, l-informazzjoni hija seta u issa li tajna li l-Europol rwol ġdid importanti li konna kontroll tajjeb fuq l-Europol. Nistaw niddiskutu l-proposta li saret jekk id-daqsu u xtajjeb ta' dan il-grupp. Pero naħseb li importanti li ndiskutu kif ser naħdmu il-ħidma kif ser issir. Il-grupp eh, konġunt ta' Skutinju parlamentari kif se jiddeċidi fuq il-każijiet u għalhekk naħseb li nistgħu nagħmlu sejat fih niddiskutu fuq kemm ser ikun hemm membri jekk ikun hemm laqgħa waħda fis-sena jew tnejn, però l-iżjed ħidma kruċjali għal ħidma li ssir bejn il-laqgħat u fuq dik għanna nitkellmu dik il-ħidma kif ser issir. Grazzi. Thank you very much. Um, uh, you took me sir, by surprise there with that brief and succinct. Tajtni sorpriża mek dak il-komment tijak fil-qasir. Nadu issa l-Onorevoli Terikar joċbok. Grazzi, Sur President. Intqalu ħafna affarijiet pozittivi Żewġ punti li huma importanti għalija biex ikollna grupp ta' skrutinju konġunt li għamil suċċess. Dan indiġant għal ma nixtieq nisħu il-minoritajiet fil-parlament għandhom ikunu rappreżentati f'dan il-grupp ta' skrutinju ġdid u għandu jkollhom l-opportunità li semmaw leħinhom hemmhekk ukoll. Dan huwa importanti ħafna għall-għamla tal-kumitat u anke għal mod li biħser jaħdem bħal per eżempju il-proċedura ta' votazzjonijiet fuq riżoluzzjonijiet quorum, il-stabiliment, it-twaqif ta' kutat l-ankesta u l-bqija, it-tieni. Aċċess għall informazzjoni li tikun garantit għal parlamenti kollha u għal membri parlamentari kollha f'dan il-parlament. It-tielet irid ikun hemm kontroll li jikseb iktar fiduċja biex nankunu iktar il-ċittadini permezz ta' sessjonijiet pubbliċi jew eh, smieħ ta' esperti pubbliku. Per eżempju, l-Aġenzija Ewropea għad-drittijiet fundamentali għandu kol tiġi konsidrata. Ir-raba grupp ta' skrutinju mandux ikun grupp kbir jekk irridu naħbu b'mod effiċjenti Peress il numru ta' stati membri għandhom biss kamra waħda u peress li l-komitat ser jil, ser jiltaqa biss darba f'sena fuq jumejn, nissuġġerixxi illi l-ammont ta' membri ikun limitat. Naf illi din dan huwa kontroversali dan li ħanejt għax imur kontra ta' dak li tkellmu qabli. Imma xorta ħajkolli ngħidu. Jena li limitaw l-ammont ta' membri f'dan il-grupp għal mhux iktar minn 30 għal kull stat, wieħed għal kull stat membru u sitt MEPs eh, fostom il-rapporter u x-shadows li ħadmu fuq il-regolament illi għadda fil-Parlament Ewropew. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi l-Onorevoli Stout mill-Ungerija. Grazzi ta' Stout il-President, eżis kollegi. Aħna fl-Ungerija nemnu illi l-impressjonijiet Il-pressjoni mill-migrazzjoni u mill-terrorizmu jiex ħadru l-azzjoni kontrija waħda mill- l-aħjar mezzi huwa permess ta' kooperazzjoni mal-Europol fil-qasam tal-investigazzjoni kriminali terrorizmu u il- um, kriminalità organizzata u l-immigrazzjoni għandhom ħafna xaqsmu ma' xulxin u għalhekk nilqgħu riżoluzzjoni l-ġdida se testendi l-mandat tal-Europol tagħmilha mela possibbli li niġġieldu terrorizmu u il-kriminalità transkonfinali. Din il ġilda kontra terrorizmu għandna wkoll nindirizzaw il dawk illi jgħinu li terroristi. Irridu nġbru informazzjoni u għapart minn hekk irridu nanalizzaw din l-informazzjoni u mbagħad natuwa eh, li l-istati membri hekk biss nkunu nistgħu naħdmu flimkien U ovvjament l-iskrutinju parlamentari li qed niddiskutu issa huwa importanti ħafna. Nafu li aħna kuntenti għan se jkun hemm progress għandna naqsam nista' X'nista' nżid ma' dan id-dibatu. Naħseb illi laqa waħda f sena mhux biżejjed għandna bżonn tnejn tal-inqas biex l-iskrinju parlamentari jkun effettiv. Naħseb illi anke t-tarbtejn mhux biżejjed, naħseb illi ma tagħmilx sens illi ikollok il-presidenza li tkun qed tospita dawn il-laqat. Presidenza tal-Kunsill, din hija xi ħaġa li nixtiequkom tqisu artiklu 7 tal-linju gwida ta' Stockholm għanna għandhom applikati f'dak għandu xaqsam ma' lingwi. Dan japplika u koll għal-konferenza tal-presidenzi. Grazzi ta' sew, dan ma' suġġerimenti tiegħi. Grazzi s-Sur Dimitriu minn Ċipru. Aħna f'ċipru nħossu illi l-prioritajiet ta' dan il-grupp konġunt huwa importanti ħafna. U anke l-mod kif ser jaħdem u l-ammont ta' membri kif qalu l-kollegi għandu jippermetti li ikunem eh, funzjonament flessibli. Dan ma jistax isir binqas minn żewġ membri minn kull parlament u sitt membri mill-Parlament Ewropew, għalhekk aħna Diġa l-ħakna l-ammont ta' 62 membru, u issa l-ammont ta' laqat għandu jkollna iktar minn laqaf f'sena. Għaliex dan il-grupp ma jistax E, jindirizza kwistjonijiet kurrenti jekk se jaħdem bħala isu konferenza, kull stat membru għandu jkollu l-flessibilità meħtieġa biex jażlu rappreżentanti tagħhom. U anke biex jużaw l-esperjenza tagħhom huma għandhom jiddeċidu fuq l-importanza li għandu jkollu dan il-grupp e, anke flaqat fir-rigward tal-laqat straordinarji dawn m'għandhomx jiġu deċiżi mill-Parlament jew mill-Istat Membru, dawn għandhom jiġu definiti, forsi jkun hemm sottokumitati biex jiġi ċarat l-rwol ta' dan il-grupp. Il-Parlamenti Nazzjonali kollha għandhom ikunu involuti fi sottokumitati kollha għaliex inkella ma jkollhomx aċċess għall-informazzjoni kollha. Il-dokumenti klassifikati ovvjament e, għandhom jiġu meqjusa kif issir fil-Parlament Nazzjonali. Il-President, kollegi, fil-bidu tal-laqa misni semmejtilkom li din hija laqa imxandra online hija web stream din laqa kollha qed tiġi imxandra. Xtaqt sempliċement insemmilkom dan il-fatt. Issa, l-għandu għall-onorevoli Separas minn Litwanja. Eżis, kollegi, dawk illi tkellmu matul id-diskussjoni semmew numru ta' kwistjonijiet relevanti. Jina nixtieq insemmi uħut minn dawn il-punti importanti. Hawnhekk qed nitkellmu dwar forma ġdida ta' grupp li sar jinvolvi l parlament Ewropew u l-Parlament Nazzjonali. Waħna nixtieq li dan ikun ta' suċċess għaliex nafu illi dan huwa mistenni wkoll fl-attivitajiet tal-Eurojust. Għalhekk l-attivitajiet tagħna għandna nippjanawhom b'ċertu attenzjoni u importanti wkoll illi nuru l parlamenti Nazzjonali u l-Istati Membri illi huma importanti u li jistaw jikontribwixxu u jinfluenzaw il-proċeduri. Um, Smajna l-opinjonijiet differenti fuq id-daqs tal-grupp. Iżda dan id-daqs tal-grupp għandu jirrifletti il- dak li tipprova jikseb Dan se jkun qed jorganizza l-ismieħ biss jew inkella ser jaħdem kif jaħdmu il-parlamenti nazzjonali. Ħaġa oħra li hija importanti il-fiduċja bejn il-Europol, il-Parlamenti Nazzjonali, din dan huwa l-irwol li għandu jkollhom eh, il-Parlament Nazzjonali meta jiġu biex jażlu rappreżentanti tagħhom għalix il-grupp ser eh, jindirizza informazzjoni sensittiva, informazzjoni personali. U għalek dan għanna nżommu f'moħna meta niddiskutu id-daqs ta' dan il-grupp. Il-kollegi li tkellmu qabli semmew kwestjoni relevanti ħafna li naħdmu eh, format reġjonali f'sotto komitati u għanna ninkludu metodi iktar effiċenti. Xtaqt li nisimaw minn għand kollegi imma e, il sinjura Funtar se kolla titla suppost kla titla aktar kmini imma baqgħet magħna forsi nistgħu nisimgħu t-tweġibit tagħha imbagħad inkomplu bil-kelliema. L-oħrajn u wara nerġgħu nisimgħu t-tweġibiet tal-panel. Grazzi tassew, Sur President, kollegi. Jena nixtieq F'ismi u fl il-grupp ta' ħidma nirringrazzjakom il koll tal-kummenti tal-kummenti ta'kom tal-proposti konkreti Aħna kontenti li l-ħidma li għamilna sissa fuq il-livell ta' grupp ta' ħidma fil-rigward tal-modalitajiet ta' dan il-grupp ta' skrutinju, il-grupp konġunt Nizel tajib ma'kom u mill smajt illum ħafna minnkom edin jappoġġaw l-approċ tagħna. il diskussjoni tal-lum turi illi hemm aspetti li jridu jiġu diskussi fiktar dettal kif semmejt il-grupp ta' ħidma Issa ser jipprova janalizza il-kummenti kollha li smajna illum u ser nisottomettu verżjoni ġdida tal-proposta sa 16 ta' Deċembru. Illum smajna proposti konkreti fuq il-funzjonament u l-modalitajiet ta' dan il-grupp ġdid il-JPSG. Uħut minnom forsi jistgħu jiġu inklużi fir grupp tal-proċedura tal-grupp ta' ħidma. Kif diġà issemma, il-grupp ta' ħidma fil-mandat tiegħu jista' l hija il-kwistjonijiet fundamentali u illi dawn jiġu stabiliti sa' Mejju tal-2017. Għalhekk nixtiequ li nżommu ma' din l-iskeda u dan il-prinċipju fundamentali jissir bil-fuqom sa' dakinhar. Dawn il-modalitajiet fundamentali li jistaw ikunu suġġett għal kompromess ikunu jistaw jiġu adottati imbagħad kwistjonijiet oħra jkunu jistaw jiġu diskussi. Kolunkwe ħaġa li naqbdu fuqha ser tiġi inkluża fit-test. Grazzi tassew nirragazzakom għal darba oħra u se jkolli nħallikom. It-tim ta' Snira Funter ser jibqa' hawnhekk. Issa fadlna żewġ kellima tal-inqas eh, il-Sinjura Funter taċċi tweġibit qabel ma telqet. u sam mill-Onorevoli Kosnopoli mill-Greċja. Grazzi, Sir President, kollegi. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lil u nifraħ lil grupp ta' ħidma b'mod partikolari lil Presidenza Slovakka għal ħidma kollha li wetqet biex eh, tejna l-koll. Nixtieq nagħmel xi kummenti. Fuq l-ewwel u t-tieni mistoqsija il-Parlament Grek jaqbel mal-proposta għaliex aħna nemnu illi ser jirna xilna nilħu bilanċ bejn ir-rappreżentanza tal-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Numru limitat ta' parteċipanti ifisser li ser ikun hemm dialogu u kuntatt fost il-membri. U għalhekk dan ifisser ukoll illi nistgħu nżommu l-obbligu ta' konfidenzjalità. Imbagħad, kwistjoni oħra li nixtieq insemmi hija illi ix-xewqa e, ta' bosta Parlament Nazzjonali hija li jkun hemm żewġ laqat fis-sena 22 kienu favur żewġ laqat fis-sena u 10 biss kienu favur sessjoni waħda biex nilħu kompromess nixtieq nagħmel dan il-suġġeriment illi f'matul l-ewwel semestru ta' kull sena ikollna laqa e, taħt il-Presidenza u fit-tieni semestru fil-Parlament biex hekk innaqsu l-ispejjeż. Il-Presidenza għandha wkoll il-laqat tal-Governanza Ekonomika, l-kellima u nistgħu nagħmlu użu wkoll tal-infrastruttura tal-Parlament. Issa, fuq dawn il-kontenut. il kontenut żewġ laqat fis-sena jfissru illi l-membri jridu jħarsu lejn ħafna dokumenti u rapporti jkollhom iktar ċans għamlu dan skont artiklu 51 il-grupp tagħna tal-JPSG matul l-ewwel semestru ta' kull sena jkun jista' jeżamina r-rapport tas-sena ta' qabel u jevalwa anke dan ir-rapport. Aħna nixtiequ nappellaw li dan ir-rapport ikun preżentat sa tmiem l-ewwel semestru. Fit-tieni semestru nkunu nistgħu nibdew naħdmu fuq il-programm ta' attivitajiet ta' sena d-dieħla. Bekk il-komitat tagħna jkun jista' jaħdem eh, fuq it-trasparenza dawn huma kwistjonijiet urġenti u dawn il-kwistjonijiet bħal koperċent tal-Pulizija huma importanti ħafna.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 Nirringrazzjom ukoll tal-li organizzaw dan il-proċess ta' konsultazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali. F'dawn il-proposti qed naraw biċ-ċar li kien hemm sforzi biex intlaħaq kompromess. Issa il-tweġiba għall-ewwel mistoqsija hija ovvja illi l parlamenti Nazzjonali għandhom jieħdu din id-deċiżjoni huma għandhom jażlu lil min jibatu għal dawn il-laqat fuq it-tieni mistoqsija fuq l-ammont ta' membri fil-komitat dan il-grupp il-ġdid. Ovvjament, il-kapacità operazzjonali tal-komitat hija importanti ħafna. Fl-istess waqt, irridu nżommu f'moħħna r riskju illi jekk nillimitaw irwieħna għal żewġ rappreżentanti għal kull Parlament Nazzjonali ma nkunux nistaw nesprimu l-opinjonijiet differenti li jeżistu fil-Parlamenti Nazzjonali fostom l-Oppożizzjoni. U għalek nixtiequ li kunem sitt rappreżentanti għal kull pajjiż. Naf li hekk qed nitolbu ħafna, imma aħna smajna u kol b'attenzjoni għal proposti tal-Ġermanja u Spanja li u kol suġġeraw tal-inqas eh, erba rappresentanti fuq l-ammont tal-qat u fejn għandhom jinżammu, naħseb illi din hija l-iktar proposta li għalina diffiċli li naċċettaw. Fost il-proposta ta' trojka, imma naħseb illi hawnhekk nistgħu nilħu kompromess. Mod partikolari għaliex ħafna jaqbru li m'għandux ikun hemm biss laqa darba f'sena. Għalhekk naħseb li għandna naqblu fuq dan il-prinċipju li il-Presidenza tal konsil għandha tospita laqa waħda imbagħad ikun hemm laqa addizzjonali fil-Parlament. Jiġifieri tlet laqat fis-sena. Tnejn fil presidenza u wahra fil-Parlament Ewropew. Grazzi tassew. Is-Sur Diaz de Mera se jwieġeb l-ewwel għall punti li jikkonċernaw lilu. Grazzi ħafna President ser eh, inwieġeb malajr għal dawn interventi illi na jkonna dibattitu tant tajjeb. Naħseb li jħer niċċara ħaġa l-ewwel. Dawk illi diġa jafu dan li se ngħid, skużawni. Mela, il-Europol miex xi aġenzija e, li t-prova tipprova tintimida. Jiġifieri li Europol ma nistgħux inqabluha mal-Pulizija tal-Istati Membri. Dak li aħna ser nikkontrollaw miex il-Pulizija tal-ebda Stat Membru. Dini aġenzija tal-Unjoni Ewropea li m'għandix l-istess kompetenzi pal mandom il-Polizija tal-Istati Membri, iġifiri biex nissimplifika ħanejt ta' fuq fuq xinija il-Europol. L-Europol kooperazzjoni, kollaborazzjoni, il-proċessar ta' informazzjoni, l europol hija l-intelligenza kriminali. Iġifiri dawk li qed jaħsbu illi il-kontroll li sar ikonna fl-imkien sar ikun kontroll supervizjoni fuq xi korp tal-pulizija ta' xi stat membru, eh, jekk jġobkom dan il-ħsib, neħuħ minn moħkom għalix eh, dana mux se L-intervent tas surborn kienu utli ħafna, pero xorta waħda ma nistawx inqablu il-kontroll demokratiku fuq il-forzi armati. Laqqas xejn, iżda dak li għal surborn kien importanti wkoll għaliex jorbot ma' mal-kontroll demokratiku fuq istituzzjonijiet oħra. Pero ħna għek specifikament nitkellmu fuq il-Europol. Kienem u koll xi eh, punti oħra li tqajmu. Dik li liżiet ikkonċerna lili bħala rapporter tal-Parlament hija din. Jina diġa qed li nempatizza mal-proposta ta' kompromess ta' Trojka Però minix kontent li l-Parlament Ewropew kollu sitt rappresentanti u tafu għalfejn għalix palissa kif jaf il-President Sir Moraes il minħabba l fat li memx struttura determinata aħna għanna il-kontroll tal-Europol u hemm 60 membru involut il-membri tal-Parlament Ewropew għatmu se jaċċettaw li din iċ-ċifra tinżel għal sitta, ġifiri dak għal l-ewwel tħassib tiegħi li xtaqt naqsam magħkom. Nista' nkun flessibbli ma dejjem meta, dejjem jekk il-Trojka u l-Parlament Nazzjonali jaċċettaw li l-Parlament Ewropew ikun rappreżentant ikun rappreżentat b'numru ola ta' rappresentanti għaliex kif qed kif jgħid l-artiklu 88 ta' TFU jgħid illi għandu jkun hemm il-Parlament Ewropew u il-Parlament Nazzjonali flimkien. Jiġifieri il-relazzjoni il ta' proporzjonalità ma tistax tkun kif qed issemmu, barra minn hekk għaliex il-Parlament Ewropew huwa il-koleġislatur flimkien mal-Kunsill. Jiena naqbel għal kollox illi eh, il-Parlamenti Nazzjonali jkunu protagonisti. Waħda mill wet mill-punti dajfa li għandha l-Unjoni Ewropea huwa il-fatt li il-Parlamenti Nazzjonali mhumiex involuti biżejjed. Il-Parlamenti Nazzjonali iridu jinvolvu ruhom sabiex innerġaw nibnu mill-ġdid u nqajmu fuq saqajja l-Unjoni Ewropea f'din is-sitwazzjoni ta' kriżi li għandna minħabba ħafna affarijiet kif tafu. Dwar in-numru ta' membri. Nista' nkun flessibbli. Nerġa' ngħid illi bħalma diġa smajna l-lum eh, li hemm bżonn li dan il-grupp ikun wieħed żgħir, żgħir biex ikun jaħdem aħjar biex bekk ikun iżjed effikaċi. U fl-aħħar, u nalaqgħu, ħafna mitħassib li smajna l-lum għawek. Eh, Mumiex jisit importanti minn żewġ affarijiet. L-ewwel net l-artiklu 51. L-artiklu 51 illi jiġi l-ħareġ minn l-emenda numru 200 jistipula b'mod ċar il-kompetenzi ta' dan il-grupp ta' skrutinju. U t-tieni xi tħassib ieħor li smajna llum u huma il ser ikun il-konsegwenza tal-iżvilupp ta' fażi ulterjuri, jiġifieri il regolament il-li b'sar ikun jimxi miegħu imbagħad dan il-grupp ta' skutinju. Jiġifieri tħassib tagħkom irid kollu jkun konformi ma' dan l-artiklu li semmejt. Grazzi ħafna tad dibattitu u grazzi għaliex din qiegħda tiffaċilita li ħajti li bħala negozjatur. Jiena serin serra fuqkom, ser nafta fuqkom u tistaw tafdaw fija li ħankun anka flessibli, grazzi. Għabel ma nagħlqu ser ikonna komment ma' Sinjura Xefe u mbagħad Point ser jwieġeb il-mistoqsija l-oħra. Grazzi diversen Grazie ħafna. Grazie għal kummenti u l-idejat illi samtu maħna fuq il-JPSG ħat nota taħħom u aħna wkoll għandna xi idea ċnaqsmu ma' trojka. Minn dak li smajtkom tajdu nara li l-iskrutinju demokratiku irrid ikun effiċenti. L-effiċenza nistgħu naslu għaliha mhux permezz ta' l-ċifri u l-istatistika ma' permezz ta' regoli ċari u stretti għal dan il-grupp ta' skrutinju pal pereżempju n-numru tal-parteċipanti ma' mhux biss l-arfin espert meħtieġ nistaw nixbuħ mhux biss jekk ikonna l-esperti mill parlamenti nazzjonali li jiġu iżuru l-grupp imma li jkunu membri permanenti f'tal-grupp sabiex inkunu nistaw nserħu fuq l-esperjenza tagħhom. Il-rapporter tal-Parlament Ewropew qal illi jekk aħna se jkollna dan il-grupp konġunt ta' skrutinju parlamentari, l-Europol se jkun iktar se tikseb iktar leġittimità demokratika għalhekk dan l-iskrutinju demokratiku huwa essenzjali dan ifisser li jkun hemm żewġ rappreżentanti għal kull kamra parlamentari b'mod illi bekk ikun qegħdin irrappreżentaw il-kompożizzjoni politika tal-parlamenti tagħna jekk aħna verament irridu namlu l-affarijiet bis-serjetà, irridu niltaqgħu iktar minn darba fis-sena, almenu darbtejn. U issajna ħerqana biex nisma' dak li se tgħidilna l-Trojka. Uh, eh, Sur Born, għamillek mistoqsija Sur Lopez Aguilar, tista' twieġeb eh, jekk joġobkom, xtajt, xtamlu intom meta membru jagħmel mistoqsija u mbagħad laqas biss jistenna r risposta Naħseb illi l-koll għandkom soluzzjoni differenti. Aħna fil-fatt nitolbu xorta waħda illi il-mistoqsija titwieġeb. Jien naħseb illi għandek bżonn uh, mela xmezzi għandu il-Parlament Ewropew u, u grupp ta' dan it-tip Mela, l-ewwel net irid ikun hemm kooperazzjoni mal-Kumitat Budgetarju li eh, essenzjalment jiffinanzjaw lill-Europol. U jekk din eh, l-entità tħoss li l-Europol mhix qed taħdem tajjeb biżejjed u tista' tagħmel aħjar, tista' tikkuntattja l-Kumitat tal-Budget u l-Kumitat ta' Kontroll Unbat, jekk l-Europol ma taħdimx kif imiss, nistaw ukoll inxandruha fil-medja. Kollegi, jena verament li nirringrazzja l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali il-koll edin taħdmu fuq l-iktar punti eh, sensittivi u xorta ħattu żmien biex tiġu hawnhekk. Qed taraw li dawn il-laqat intraparlamentari ma tantx ikun hemm okkażjoni għal dibattiti u huwa metodu pjuttost stramp ta' kif ninteraġixxu ma' xulxin imma dak li intom għattu u għamiltu llum il Eh, jintsej jintisaċ fil-labbozz tal-proposta ta' trojka u dan huwa utli ferm għalina u importanti ħafna illi din il-proposta tkun tajba għalix Palma tafu, flimkien ma l-Europol għanna sensiela ta' proposti leġislativi sabiex noħol u l-agenda ta' sigurta. U irrit nispiegalkom eh, dil-ħagġa li meta l-Unjoni Ewropea tkun qed taħdem fuq il-ċrita kontra terrorizmu, il-ħasil il tal-flus, etc. minħabba il-kwestjonijiet ta' sovranità, irridu neħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà ħafna bod partikolari fir-rigward ta' dan l-iskrutinju. Grazzi tal-li ġejtu biħġarkom, grazzi tal-li bqajtu hawnhekk sal-aħħar, grazzi tal-opinjonijiet li eh, samtu magħna sur Diaz de Mera u jiena verament napprezzaw il-kontribut tagħkom Grazzi tal-li ħattu il-ħin biex tiġu għawnek illum fil-Komitat Libet fil-Parlament Ewropew. Uh, niskuza ruħi illi huwa biss s-surdija Diaz demera u jena li qed nirringrazzjawkom imma kien verament pjaċir kbir u privileġġ illi nilqawkom hawnhekk nirringrazzjaw koll il-kellima għal kontribut tagħhom ukoll kollegi grazzi ħafna u nittama li se jkun hemm segwitu pozittiv għal din illa għal proposta tkun lesta fir-rebbija u zgur illi mhux eh, napprezzaw ħafna wkoll il-kontribut tagħkom.